Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Tajpwis, eżis kollegi, nil akom għawnek għal dan ismiħ tal-komissarju nominat tal-protezzjoni tal-konsumatura tas saħħa nil amana lil-ġon dalli merħba fil-komitat tana. Dan ismiħ qed nagħmlu flimkien ma' l-Kumitat IMCO u l-Kumitat tal-Agrikoltura. Xtaqt nilqa il-membri minn daw iż-żewġ komitati, speċjalment iċ-Chairman, is-Sur Malcolm Harber tal-Kumitat IMCO, merħba fostna, merħba għal dan ismiħ konġunt. Fit tliet sigħat illi ġejjin, il-komitat u l-membri se jippruvaw jieħdu idea ta' jekk il-kandidat għandux kompetenza bizzejiet għal kariga ta' din ix-xorta. Jekk għandux konvinzjoni, jekk għandux interessi li jistaw ikunu konvinġenti mal-kariga tiegħu u ħanħarsu wkoll lejn il-kompetenzi speċifiċi tal-kandidat għal portafoll kif ukoll l-abilità ta' komunikazzjoni illi hija importanti ħafna fil-politika f'termini ġenerali, speċjalment politika Ewropea sabiex nilħu iċ-ċittadini. Fid-direttivi għal voti jew regoli ħajkonna eh, appunto votazzjoni fil-Parlament u sinjuri rċevejtu lista tal-kellima. Għanna minuta tal mistoqsija zewċ mistoqsijiet, zewċ minuti għanzi għal-mistoqsija, unbat inkomplu bil-proċedura kif namlu s-sortu. Kolħat li tizom mal ħina allokat, forsi nista nirimarka li jekk minn ma tkunux hawnhekk, meta tissejħu sabiex taddu l-mistoqsija, titilfu l-opportunità u din regola tiġi applikata matul il-laqa kollha. Sur Dalli fl-aħħar 20 sena fil-gvern Malti inti wettaqt numru ta' doveri, ministru għal finanzi affarijiet barranin u politika soċjali wkoll, u issa ħatkun qiegħed taħdem Fissem l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi 500 miljun ruħ u inti ħadkun responsabbli għas-saħħa u protezzjoni tal-konsumatur. Dawn huma żewġ oqsma, is-saħħa u protezzjoni tal-konsumatur, fej membri ta' dal-komitati u tal-membri u anka membri ta' permizz Ewropew isibu importanti anka wkoll fid-dinja barra del parlament dejjem ukoll e, eh, jisqof l-importanza ta' daw iż-żewġ temi. Rajt ir-risposti tiegħek għal il-mistoqsit bil-miktub, ovvjament kummenti ġenerali, ovvjament aħna nittamaw illi f'dawn it-tliet illi ġejjin nisimgħu Eh, ton personali biex najdu hekk u tajdinna taħseb li għandu jiġri fil-ħames snin li ġejjin. Mela, nibdew naħdmu jekk joġbok tista' tibda billi tagħti sarija ta' xar minuti. Good morning, ladies and gentlemen. Lodwa tajba il-kulħat jew il-wara nofsinhar it-tajjeb għaliex ovvjament il-ħinet jafas sur President Onorevoli Membri hija opportunità kbira għalija sabiex inkun involuv dan l-iskambju ta' opinjonijiet ma' membri tal-Parlament Ewropew. Istituzzjoni illi permezz ta' trattat ta' Lisbona assumiet akbar aktar responsabiltajiet sabiex navvanzaw il-viżjonijiet u l-valuri Ewropej. Jiena kont membru tal-Parlament f'pajjiżi għal aktar minn 20 sena u għal tliet kwarti minn dan il-ħin kont membru tal-Kabinett. Dan iġan e, e, nifhem aħjar l-interazzjoni bej parlament u l-eżekuttiv u rispett għall-iskambju ta' opinjonijiet espress mill-parlament u l-komitati tiegħu. Jiena servejt bħala eżekuttiv tal-kabinet f'pajjiż ħafna snin l-aktar floqsma tal-ekonomija u tal-finanzi. Botajt riformi u kol, botajt l-aki u regoli tal-aki, pero l-aktar li għos kien fl-axħar 18 xar, meta kont responsabli għas-settur soċjali u dak tas-saħħa. Dan wassalni sabiex nkun iktar viċin ta' ċittadini u nkun fuq qoddimnet sabiex nagħti l-aqwa servizz li ċittadin eh, minar diskriminazzjoni ta' xejn. Dan eh, tani sodisfazzjon sabiex eh, naqdi il-missjoni bażika tiegħi bħala politiku. Fin tliet li ġejjin ħankunu qed nitkellmu fuq numru ta' kwistjonijiet. Ħankonna skambju ta' opinjonijiet ma dan kollu dan huwa kollu inkluż tema waħda, iċ-ċittadini. E permettu li issa sabiex nindirizza ċertu affarijiet fil-sim pajjiżi. il-pazjenti l-ewwel, il-konsumaturi l-ewwel. Din se tkun it-tema li se tirfet l-attività kollha li se nwetta jekk ninata l-opportunità li nservi. Se nkun indipendenti u oġġettiv ddim id-diversi kwistjonijiet li rajt f'dawn l-aħħar ġimgħat ta' preparazzjoni fuq il portafoll prospettiv tiegħi se nikkontribwixxi l-esperjenza tiegħi bħala wieħed li dejjem fittix li jinstab kunsens kif ukoll l-arfin tiegħi f'livell operattiv f'setturi varji sabiex inżid il-valur fil-proġetti li għaddejjin bħalissa u dawk li għadhom se jibdew. Il-viżjoni tiegħi hija li ċ-ċittadin Ewropej jiexu aktar fit-tul u jkunu aktar b'saħħithom għaliex ikunu għażlu stil ta' ħajja aktar san għaliex ikollhom aċċess għal ikel bnin ġenwin u sustanzjuż u għaliex ikollhom aċċess totali għall aħjar kura u pariri mediċi. Il-viżjoni tiegħi hija ta' konsumatur marra f'sew biex jista' jieħu deċiżjonijiet informati dwar il-prodotti u s-servizzi li jikkonsma. Konsumatur li mhux biss ikollu fideħ ir-riedni tal-istil ta' ħajtu imma wkoll li jkun jista' jinfluwenza il-politiki f'livell livelloli għas-somma tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-livelli differenti tas-suq. Il-konsumaturi jistgħu jinfluenzaw mhux ftit oqsma pat-tibdil tal-klima, il-benessri tal-annimali, l-azzjoni fuq fatturi li joqtu saħħitna fost oħrajn. Jien kommess li nkompli nizgura li l-konsumaturi tagħna igawdu mill-aktar livelli għolja ta' protezzjoni fej titħol is-sigurtà tal-ikel. Livelli li nemmen huma il-mira ta' kulħadd f'dan il-qasam u jservu ta' riga mad-dinja kollha. Għalija l-innovazzjoni hija priorità importanti fl-oqsma li joqgħu fil-portafol tiegħi u li tant għandhom potenzjal bħal ngħidu aħna l-ħarsien ta' żrieraħ u l-pjanti, it-trobbija tal-annimali u t-teknoloġija tal-ikel, l-apparat mediku, id dijagnostika tas saħħa l-farmaceutiċi, hawn qed nitkellem dwar il kapaċità l-innovazzjoni, s servi lill-konsumaturi u l-ċittadini. Mr. Chairman, Honorable Member. Sur President, Honorable Membri, fuq politika ta' saħħa, budgets nazzjonali qed u anka żieda fid-domanda ta' ċittadini joħorġu fil-beraħ il-kwistjoni ta' sostenibilità ta' sistema ta' saħħa tagħna, s-sekkurtaw ta' sostenibilità sabiex niżguraw sostenibilità li nifokaw fuq prevenzjoni. Hija ħaġa ta' tħassib li 97% tal-infiq fis-saħħa fl-Ewropa jmur trattament meta komparat ma' 3% fuq il-prevenzjoni. Lajnuna u l-appoċ kom jina ħan prova eh, nindirizza dan l-izbilanċ billi nikkonvinċi l-partit l-interess kollha l-prevenzjoni hija investiment li toffri eh, riżultati pożittivi fis-saħħa. Fl-istess vena wkoll eh, dan li fukar fuq saħħa sostenibbli se jkompli sabiex jimbotta l-azzjoni tagħna dwar Mart bħal kanċer, mar tal-qalb, eh, saħħa tal- eh, saħħa mentali, inkluż l-Alzheimer's, eh, mart ma' xeħija u anka mart fost iż-żaza. Ħan nippruvaw ukoll nindirizzaw il-tipjib, abbuż tal-droga u l-alkohol, l-obeżità li huma qed jikkawżaw tant mart u anka mwiet ta' miljun ġedidini kull sena. Punt prinċipali tal-vizjoni huwa l-aċċess ta' ċittadini Ewropej kollha rispettivament minn nazzjonalità u status soċjoekonomiċi għal trattament f'waqtu u kol mediċina li jista' jixtrija kulħadd minn nebda raġuni għal fej dawk ifqar għandhom isofru minn Mart u saħħa ħażina f'dan il-kontest ħankunu qed naħdmu mal-Presidenza Spanjola l-Kunsill u l-Parlament sabiex infaslu soluzzjoni fuq drittijiet tal-pazjenti eh, kullimkien. Ħankunu wkoll nużaw sinerġiji ġodda maħluqa f'inklużjoni ta' servizzi farmaceutiċi u medikali fil-portafol ta' saħħa dan jista' jimmotiva riċerka tifoka fuq il-pazjent, innovazzjoni u ġib teknoloġija ġdida fuq is-suq eh, li jista' jixtrija kulħadd fis-sistemi eh, Ewropej. Lantana u l-neħu disparita fin-ugwaljanza fis-saħħa li qed nesperjenzaw fil-Ewropa bħalissa. Neħu kol id-disparita fil-mwiet fost it-trabi u anka il- differenza ta' 14 sena fl-aspettattiva tal-ħajja fost il-nisa u l-ġil. U għaw kol danna kollu kol wassal għal telf fil-potenzjal ekonomiku monanu dan għandu jkun mira konkreta sabiex nistabilixxu fix-xogħol tagħna għal koeżjoni soċjali. Informazzjoni għal pazjent hija kwistjoni oħra li qiegħda fuq id-dinnet diskussjoni. Aħna nemmnu li l-pazjenti għandhom kollu aċċess l-informazzjoni għal dik xaqsam eh, eh, mediċina briċetta li insabu fuq is-suq l-inklużjoni tal-farmaceutiċi fil-portafol tas saħħa jtim l-opportunità sabiex nażamnaw miġġi il-proposta li għandhom fuq il-mejda u sabiex nagħtu perspettiva aktar b'saħħitha u tiffoka fuq il-pazjent. Nkunu tinsegwu b'attenzjoni id-diskussjonijiet fil-Parlament fuq dik kwistjoni. Rridu niżguraw l-aqwa livell ta' sigurtà, inkluż azzjoni kontra mediċini falsifikati li jinbijaw fuq l-internet. Niproponi illi għanna naġixxu mlajka jista' jkun fuq li falsifikar u il-farmako vigilanza. Għalek nxaqsam pakket tal-farmaceutiċi ħankun ukoll et nifoka fuq il-protezzjoni tal-konsumatur kwistjoni tal-konsumaturi jitlu fil-kompetenzi kollha tal-kolleġġ u jiena ħanżom il-rol tiegħi sabiex nimbotta dimensjoni tal-konsumatur dawn id-diskussjonijiet kollha. Idu wkoll niżguraw illi s-suq uniku jservi l-konsumatur permezz ta' ċess aħjar għal prodotti u servizzi kemm b'mod viabli wkoll anke dak ċess prezzijiet inżommu l-enti kritika kif jaħdem is-suq u kif l-istrutturi jistaw jimbidlu sabiex namlu l-affarijiet aħjar qed nara opportunità sabiex insaħħu l-iskorbor tal-konsumatur u biħsib li nkompli wkoll insaħħaħ id-drittijiet tal-konsumatur fiħda l-Unjoni Ewropea. Edu nkomplu wkoll nagħtu aktar poter l-konsumatur billi ntuħ informazzjoni bazata fuq eh, fatti xjentifiċi fl-istess ħin konsumaturi tjeżerċita u eh, id-drittijiet tiegħu dar rigward ħankomplu naħdmu tal-ridress eh, fuq livell makro kol nobdu ix-xogħol illi jsir mid-DG Competition kif ukoll servizzi oħrajn. Għal sigurtà fl-ikel għandna niżguraw illi l-liġi tagħna tikseb bilanċ u dritt li niksbu sigurtà għolja għall informazzjoni fil-konsumatur b'mod trasparenti u konsistenti. L-industrija tal-ikel hija l-ekbar manifatturi ħaddem l-ola numru ta' nies u koll u bej dak li produċu il-bdewa tagħna u dak li il-platti tagħna ħadd u eh, lanqas l-industrija tal-ikel ma tirbaħ xejn mill-livelli baxxi ta' ikel u aħna nixtiequ illi il-livelli tagħna jservu ta' vantaġġ kemm l-Unjoni Ewropea u għaswi internazzjonali. L-standards preżenti tagħna huma prerekwiżit għall-operazzjoni effettiva tas-suq intern. Dan isservi l-interess tal-500 miljun konsumatur tagħna kif ukoll l-industrija tal-ikel. L-esperienza rritna li l-stabilment ta' standards jim botta l-industrija sabiex tinnova iktar u ssib soluzzjonijiet għadet nxaqsam sigurtà tal-li kellu fl-istess ħin twassal għal valur miżjud fil-prodotti. Is-saħħa tal-annimali u għal punt prinċipali fil-politika tagħna jiena nagħti importanza kbira sabiex niżguraw il-benefiċċji kollha eh, li għandhom xaqsmu l-annimali u li eh, l-annimali kolli benefikaw mill-implementazzjoni effettiva ta' regoli preżenti. Barra minnek għandin intenzjoni preżenta rapport fuq trasport tal-annimali sen oħra. U kol no, eh, politika futura fuq di kwistjoni sensittiva. Thank you very much. First time I hear... Grazzi ħafna, l ewwel darba li qed nisma l-lingwa Maltija tajtek minuta għax tant ħadgos nisma l-Malti, grazzi għall-introduzzjoni, ħanibdew bl-ewel round ta' koordinaturi u kellima Peter Lise fissem il-PPE. Witzender, Herr designierter Kommissar, vielen Dank für Ihre Einführung. Grazie ħafna, Kommissarju, grazie ħafna tal-introduzzjoni tijak. Naħseb li jurejt li għandek esperienza twila fil-qasam, u meta niġu għas-saħħa, ġa għandek kurikulum interessanti jina interessat fil-pazzjenti u politika ta' s-saxħa u fil-risposti bil-miktub, għattinna li trid tappoġġa il-gruppi ta' pazzjenti indipendenti. U naħseb iridu eh, inxamru l-kmima unek għalix il-programm mandux bizzejt finanzi, eh, għandek forsi idejat kif s-saxħa il-programm. Informazzjoni għal pazzjenti fuq farmaceutiċi, inti eh, għat illi kienem diskussjonijiet ma' sur Huygen U l-situazzjoni preżenti qed turi li hemm possibilità li l-kumpaniji jgħaddu informazzjoni fuq prodotti e testjati. Din informazzjoni għadha mhijiex daqshekk b'saħħitha. Tista' forsi taħdem magħna u tirriformula l-proposta Verhoeven sabiex l-informazzjoni indipendenti tkun ċentrali fil-politika tagħna. Grazzi. As far as, as patient groups are... Fuq gruppi ta' pazjenti, Jena nemmen illi l-koll naqblu illi dawn il-gruppi ta' pazjenti huma importanti ħafna għal dak nendu xaqsam informazzjoni u azzjoni koordinata ta' informazzjoni li tant għandna bżonn sabiex nifformulaw l-idea tagħna. Huwa importanti illi fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet nieħdu l-perspettiva tal-pazjent f'din it-politika u għal daqstant se jkun l-obbligo tagħna illi niżguraw illi dawn il-gruppi ta' pazjenti ikunu appoġġati kif imiss. Jiena naqbel miegħek perfettament, jiena hawnhekk qed nitratta kwistjoni ta' budgets u l-budget għas-saħħa jidher illi mhuwiex budget daqshekk oli naqbel miegħek li hemm pressjonijiet fuqna għal dak nixtaqsam finanzjament ta' dawn il-gruppi u hemm bżonn insibu ċertu ideat innovattivi ta' kif dan il-finanzjament jista' jsir. Jiena ovvjament lest nilqa idejat u forsi hawnhekk nista' ninkludi esperjenza tiegħi fuq kif dawn tipi ta' skemi sabiex nassistu l dawn il-gruppi ta' pazjenti anke gruppi ta' konsumaturi, meta nġol konsumaturi ovvjament, kif jistaw jiġu finanzjati kif suppost. Ġala darba ovvjament niżguraw niżguraw l-indipendenza tagħhom. Jiena nemmen illi fl-aħħar mill-aħħar jekk noħorġu b'xi tip ta' sistemi fejn il-fondi li jkunu qed jilqu dal-gruppi ta' pazjenti mhux ġejjin direttament mill-industrija imma ġejjin permezz ta' xi tip ta' sistema illi nistaw flimkien nibnu proġett u nemmen illi din hija xi ħaġa li nistaw naħnu fuqha b'mod attiv. Flimkien ovvjament Għaliex ovvjament dan irrid isir bil-kooperazzjoni siħa tagħkom jina jiena nemmen il-appoġġ ta'kom, l dijat ta'kom huwa essenzjali. Grazzi. Ja, vielen Dank, das war, das war sehr präzise. Ähm, Grazzi ħafna. Risposta preċiża ħafna kellek zewċ minuti biss, ovvjament ma kellek l-opportunità li tidħol f'informazzjoni dwar pal tsjent għalhekk qed nagħmel eh, mistoqsija oħra Li ma punti li zzit ma l-proposti ta' Sur Verhoeven, xtarenti pala punti nistaw nżidu? All, all your questions. Dispieċini ma segwejt eh, il-punti kolla l semmejtin, għanna dal-pakket tal-farmaceutiċi u dimna palissa li konsisti fitlet eh, osma differenti l- informazzjoni pazjenti u punti oħrajn. Dawn kollha huma importanti, tliet fatturi huma importanti. Tnejn minnhom mhumiex kontroversjali, suġġeriment tiegħi u li naħdmu fuq tnejn fuq tnejn li huma aktar faċli, ma kemm jista' jkun anke jekk forsi nwarbu informazzjoni għal pazjent mill-bqija tal-pakkett. Issa li l-farma qiegħda parti mill-portafoll għas-saħħa ħaniżprova niżgura illi nerġgħu nevalwaw mill-ġdid il-pakkett hekk kif inhu. Ninkludu wkoll aktar perspettiva li għandha x'taqsam mal-pazjent fil-proposti u mbagħad namlu id-diskussjonijiet neċessarji magħkom u naf li intom ġaqed qed tiddiskutu dan il-pakket fil-Parlament u jiena ħankun attent ħafna sabiex insegwi dak li għandkom tajdu dwar dan. Grazzi. Grazzi ħafna, Linda McKevin. Grazzi ħafna kommissarju, grazzi ħafna risposti. Inti semmejt iċ-ċittadini u l-importanza ta' ċittadini Ewropej fil-introduzzjoni tiegħek. Aħna qegħdin bil-qed hawnhekk u barra qed isegwu fuq l-internet il-persuni x'qed ngħid hawnhekk u grupp soċjalista ha mistoqsijiet mill-pubbliku, mistoqsijiet dwar abus tal-alkohol, tipjib, trasport tal-annimali, l-obeżità, kwistjonijiet importanti ħafna l-pubbliku Ewropew. Inti, se tkun il-priorità tijak, xtixtiq tħalli wara ħames snin bħala kommissarju. Inti ħatkun kommissarju se tiġġielet, il-tabak, ħat tiġġielet tas saħħa tal-annimali, xtixtiq li tħalli warajk wara l-ħames snin? I will be the commissioner who... Jina, ħa nafas ħafna fuq dal-kwestjonijiet, ħankunu kommissarju ħanaħdem dwar dan, għax dawnu mal kwistjoniet illi kifat fil-diskors tijaj qed jikkawżaw tpatija, qed jikkawżaw persuni li jispiċċaw l-isptar mwiet u mart għal ħafna miċ-ċittadini tagħna dana kollu xtaqt li jien niġi mfakkar għal fatt li jiena ressaq da dibattiti fl-iskejjel tagħna għaliex nemmen li finalment din hija kwistjoni ta' taħriġ matul il-ħajja, ta' matul il-ħajja wkoll illi nimbuttaw edukazzjoni fil-stil ta' ħajja tiegħek, fl azliet li tagħmel mhijiex xi ħaġa li nimponu, ma nix qed nippruvaw nimponu fuq ċittadini x'għandhom jagħmlu, imma li nedukawhom, ninformawhom dwar l-informazzjoni ta' xin jista' jkun ħażin, x'jista' jkun tajjeb. Imbagħad inħallu jiddeċiedu jiddeċidu. U naħseb kwistjonijiet l-oħrajn li ħajkonna fuq tikketjar u affaritek kollha huma inklużi f'pilastru bażiku uniku, l-informazzjoni. U naħseb aktar kemm nilħu l-tfal tagħna eh, f'stadju bikri tant aħjar. U jekk nibdew nitkellmu dwar il-ħsara li jagħmel it-tabak dwar xi fisser l-abbuż tal-alkohol, x'għandek tiekol, kif tevita l-obeżità u stil ta' ħajja eh, san x'jista' eh, ifisser għalik Eh, kem tikol xaħmijiet, zokkor, eccetera, eccetera, l-importanza ta' eżerċizzju, mela allura nasib li ġenerazzjonijiet futuri ħajgawdu minn dana kollu. Komissarju, din informazzjoni imma bizzejiet, kenna informazzjoni fuq periklu ta' tabak u l-alkohol għal żmien twil. Eh, fejn se minn minnaw Eh, konna qed nitkellmu fuq dak li nsejħu nani state, xtajt il-dawn individwi inti, x'azzjoni se tieħu? informing our citizens is... Informazzjoni li ċittadini miex kwistjoni ta' nani state, jina nemmen illi għanna nani state hija kwistjoni fejn eh, tallem li ċittadini x'għandhom jagħmlu jiena mhux se nkun qed eh, nallem il-ħadd pero jiena nixtieq nimbotta malajk nimbotta kemm jista' jkun l-informazzjoni u l-formazzjoni wkoll, aspetta informazzjoni u formazzjoni. U naħseb ukoll għandna nitkemmu fuq uh, pratiċi matul il-ħajja u nippruvaw ninkludu eh, dana kollu fl-azzjonijiet ta' stati membri oħra. Jiena naħseb illi dan ifisser li għandu jkun hemm azzjoni, għandu jkun hemm programmi speċifiċi u flus ukoll nkollox eh, idur madwar il-flus ovvjament u jekk dan isseħ nistaw inkomplu nil-mentaw ovvjament li memx bizzejiet li qed iseħ. Però hemm bżonn il-budgets ġusti sabiex namlu da kollu li rridu namlu. L-ispejjeż ta' sistema ta' saħħa tagħna hija għolja u qed tiżdied. Kuljum perċentwal ta' dan għandu jmur fuq prevenzjoni u edukazzjoni u nasab li dan wasanna rizultati tajbin. Corinne Lepage. Is-Sinjura Lepage. Grazie Sir President, Sir Commissario eh, nominati inti għat eh, kemm hija importanti l-prevenzjoni għalik u jiena kontem din il-ħaġa għax eh, din it-tema hija importanti li daħal fil-prioritajiet is-saħħa hija tema eh, ewlenija u hemm li kellu ukoll li huwa importanti f'hawnhekk li jolqot ħafna s-saħħa taċ-ċittadini Inti għandek dossier importanti tal-GMO fuq dan id-dossier pal fuq oħrajn, deċiżjoni pubblika tiġi bbażata fuq pariri xjentifiċi eżemplari li jirriflettaw il-femiet kollha u li ma jaħbux il-differenzi fil-femiet u laqas inċertezzi xjentifiċi li jeżistu fuq l-effetti fit-tur ta' teknoloġiji l-ġodda. Ix-xogħol li sar mill-Aġenzija Ewropea ta' Sikurezza fl-ikel fuq il-GMOs ġi kritikat ħafna minħabba il-parzjalità tiegħu minħabba l-istudji xjentifiċi li, li, użaw anke nuqqas ta' indipendenza l-kontroversja llum ta' fuq Sinjura Renkens flefsa hija turija ta' dan. Imma l-mistoqsija tiegħi din, inta timpenja ruħek sabiex eh, hemmhekk nevitaw il-konflitt ta' interessi fil-qasam tal s naħarsu l-leġislazzjoni nevalwaw Eh, l-effetti fit-tul u nevalwaw l-istudji xjentifiċi kif talbu l-istati membri fil-Kunsil tal-Ambjent ta' Diċembru tal-2008. The basis of uh, our decisions Il-bazi ta' deċiżjonijiet tagħna f'dan il-qasam meta qegħdin nitkellmu fuq l-standards li għadin nużaw b'mod ġenerali f'dan is-settur ta' s-saħħa u s-sigurtà fl-ikel irid ikun ibbażat fuq ix-xjenza. U dan jagħmlu aktar importanti illi dan ikun parir indipendenti għaliex jekk id-deċiżjonijiet tagħna jkunu bbażati fuq dan, aħna rridu nkunu moħna mistrieħ illi l-informazzjoni li tingħatana tkun kompletament oġġettiva. Jiena fl-imkien ma' tim tiegħi ħana ċerta illi l-informazzjoni u l-evalwazzjoni kollha li nagħmlu u nirċievu jkunu indipendenti. Il-pariri jkunu pariri indipendenti u ħanistudjaw il-possibilità illi namlu u koll revizjonijiet regolari fuq din il kwestjoni ta' indipendenza fl-aġenziji varji. Merci, euh, Monsieur le Commissaire, pour cette réponse. Grazie ħafna sur Komissarju għal din it-tweġiba mal-GMOs. L-lum ma studjati bisa bażi ta' data motjem mill-industrija ninfissa. Data li mhix aċċessibbli mill-pubbliku minkejja dak li hemm fid u laqas minn xjentifiċi indipendenti. U it-testirari li saru qed juru li hemm bżonn li jsiru studju addizzjonali inti timpenja ruħek sur Kommissarju li tagħmel studji minn organi pubbliċi indipendenti fuq l-impatt tas-saħħa tal-GMOs u li tiggarantixxi l-aċċess għad-data motjem tiegħek fl-evalwazzjoni tal-GMOs kif ukoll l-aċċess ta' xjentifiċi għal materjal eh, ġenetiku. Dan jagħmel parti mid-demokrazija. I believe since, Jiena nemmen illi jekk l-informazzjoni ħata fetwa li kull minnu involut u la aħna u kol gburin bil-fat li għanna dan il-konċett demokratiku illi iwassalna biex nidjalogaw ma loqsma interessati, naħmen li jrid ikun hemm l-istruttura wkoll ta' reviżjoni indipendenti. Ma daqniex din xejn li jkun hemm din reviżjoni indipendenti fi deċiżjonijiet li jittieħdu. U nemmen ukoll illi l-istudju, l-iskrutinju ta' dan it-tip ta' deċiżjonijiet ukoll ikun utli. Issa tittieħu daċċej paċenzja bija, dawn huma affarijiet li rrid nistudjom iktar fil-font, anki matul il-ħidma tiegħi. Ġala darba intom taf dawni f'din il-kariga. Imma jiena bażikament favur l-iskrutinju, favur informazzjoni għal dan deċiżjonijiet imbagħad li ħanibbażaw il-politika taħna fuqhom. Mikhail Grazzi is-sur Mikhail Tremopoulos. Grazzi, komissarju nominat. Qabel is-sajf għanna bżon ta' lista riveduta fuq l-annimali u l-benesseri tal-annimali apparti minn hekk irdu naċċertaw ukoll li, li nevitaw li nużaw alf fl-Unjoni Ewropea li jiġi minn annimali li jkunu klonjati jew mill-żar eh, tagħhom. X'ħad għamel f'dan ir-rigward jekk jogħġbok? Għandna jdu nieħdu azzjoni għaliex hemm frammentazzjoni tar responsabiltajiet min-naħa għanna il-saħħa u l-ħarsin tal-konsumatur. Imma l-frammentazzjoni mhix qattejn Allura kif ċerta inti illi daw l-elementi tal-politika ambientali u l-impatt ta' l-animali klonjati per eżempju oħrajn kif ċerta li daw l-elementi kollha u l-elementi konnessi magħhom ħajġu trattati b'mod armonizzat fl-amministrazzjoni kollha kemmi. Jina bażikament naqbel miegħek mill-informazzjoni illi tal-limt waqt il-proċess ta' preparament tiegħi f'daw l-aħħar ftit ġimgħat. Naqbel fil-fatt li hemm il-fermentazzjoni f'dan il-qasam. U nemmen ukoll li l-introduzzjoni tal-kwistjoni ta' l-alf minn annimali eh, klonjati fid-direttiva ta' novel food jista' joħloq problemi kbar mhux biss għad-dibattitu nnifsu tal-kwistjoni tal-cloning imma wkoll fuq l-affarijiet l-oħra illi rridu inres u maħna u nimbuttawa mal-benefiċċju ta' ċittadini tagħna għalhekk jiena li l-parir li nati, u ovvjament għawnek ikolli najt, ġifiri, illi jina kull mili għawnek u għafti ġemat, <laughs> bazzikament għadni għat nibda. Illi nindirta da tip ta' dossier, ma sax nġi għawnek u najt illi jisni għandix soluzzjonijiet kolla eh, li hemm bżonn ma jistax ikun imma dak li qisni qed nara li jista' jiġri u illi aħna nkunu qegħdin nipproponu biex ikun hemm evalwazzjoni speċifika fuq il-kwistjoni tal-cloning u mbagħad noħorġu rapport fuq il-cloning. Jiena nemmen u ddiskutejta diġà mas-servizzi tiegħi din il-ħaġa illi fi żmien sena nistgħu niġu u noħorġu b'rapport fuq il-cloning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 modifikat ġenetikament ma ndirizzajtix. ħafna miċ-ċittadini, ħafna miċ-ċittadini tagħna ma kontra il-GMO, zalek inti kif tista' taċċajta li issir għażla e, informata fuq il-prodotti tal-annimali u l-alf tal-annimali illi ikunu ġew mitmuwa dawn il-GMOs x'ħat tagħmel fuq dan ikkonsidraħ u ukoll meta nkunu għadin inħarsu lejn il-politika ambjentali u l-biodiversità? L-oriġini tal-annimali ġifiri illi kienu kielu minn dal-alf eh, li kien ġi modifikat ġenetikament. Iva, nifem illi għawn dan id-dibattitu fuq punti ta' dan it-tip. U li għaw talba minn uħut anke hawnhekk fil-Parlament li jkun hemm tikketjar adattat ta' dawn li kelli li ġej mill-GMOs. Li nista' ngħid f'din il-fażi hi illi jiena ħan ikkonsidra attivament eh, l-aspetti kollha ta' dan is-suġġett ħan iddiskutih ukoll fil-fora adattati u ovvjament mbagħad ħankun qiegħed naħdem ma'kom u koll għawnek fil-parlament fuq dawn il-punti. Ma naħsibx illi soluzzjonijiet ta' dawn affarijiet daqshekk komplikati għawnek mhix biss kwistjoni ta' x'qed imma għandek il-firxa sħiħa ta' relazzjonijiet internazzjonali, tidħol fis-sikurta fis-sikurta tal-ikel fil-futur, ġifieri dina iddur ma' ħafna affarijiet u ma naħsibx li s-soluzzjoni tista' toħroġ minn moħħ wieħed minn għandi biss tkun sforz kollettiv. Grazzi. il sinjura Marina Janna Kukadis. Grazzi, naħad bil- eh, diskors introduttorju tijak li ħatkun jgħat ta' priorità lil konsumatur u lil pazjent. Pempat iktar tard inti illi ħa tneħi direttiva tal-informazzjoni tal-pakket mill-pakket tal-farma. Issa, Inti ħad tkun responsabbli minn daw mux il-Kummissarju tal-Industrija li kif għandek l-intenzjoni li żżomm il-bilanċ bejn li tilħaq il-bżonnijiet tas-saħħa tal-pazjenti Ewropej u l-benefiċċji ekonomiċi tal-bdiewa tagħna bħal per eżempju il-bilanċ tal-kummerċ u l-investiment sostanzjali fir-riċerka bazata fl-Ewropa. Kifat fid-diskors introduttorju tiegħi il-pazjent jiġi l-ewwel u dan ma jfissirx li neskludu, però impenn qawwi li nassiguraw l-industrija tal-farmaceutiċi tagħna tibqa' eh, b'saħħitha għaliex l-interessi tal-pazjenti jiddependu f'industri jindependu mill-industrija tal-farmaceutiċi b'saħħitha. Ma nistawx aħna niżviluppaw il-mediċini u l-kuri li għanna bżon bil-pazjenti ta' għal-pazjenti ta' jekk aħna ma jkollniex. Jina accountant ġifiri eh, għawni għal daqxejn reġistru lingwistiku tal-accounts, għanna bżon dan il-cash flows, sawa biex nizviluppaw dawn il-prodotti ġodda il-appoċ mela ta' settur farmaceutiċu, farmaceutiku u e, l-inżommu l-interessi tal-pazzjenti f'moħna dana wieħed ma jeskludix il-liħor il fatti li issa qegħdin fil-fatt f'portafol wieħed fil-qitina iktar opportunità biex niżviluppaw sinerġija akbar bejn dawn iż-żewġ pożizzjonijiet. Aħna però hemm bżonn il-nisħu li ħankunu qegħdin nimbuttaw il-farma iktar il-qudiem. il farma iktar il qudiem il lejn eh, l isqariet tagħna li jpoġġu tiegħi anzi li jpoġġu lill-pazjent bħala il-priorità fuq qudimnet. Il-kura tal-pazjenti għandha ħafna konnotazzjonijiet u hija importanti ħafna. U għalhekk jiena nemmen li ħankun qegħdin naħdmu flimkien mas-settur farmaceutiku sabiex naċċertaw illi il-pazjenti tagħna jkunu formati tajjeb, ma ikunux jisom imġela jagħmlu l-affarijiet u l tagħhom u dina taqa' taħt l-informazzjoni tal-pazjenti u l-pazjent dejjem inżommu f'moħħna fil-politika kollha li aħna ħan niżviluppaw. Grazzi ħafna memx nistaqsija supplementari jemmek, għallura naqaw sal-kartija l djetar Iva, grazzi sur dalli. Il-Parlament Ewropew għall kommissjoni ħafna drabi li għandhom ikollhom ir-regoli tagħhom fuq il-cloning tal-annimali fl-2008 ħarġu rezoluzzjoni fejn qalu li huma rridu li jkun hemm proibizzjoni fuq il-marketing ta' il-laħam ta' annimali li ġew klonjati u li dan għandu jaqa' taħt ir-regolament ta' novel food. Però la jekk ma joħroġ hemm il-Kummissjoni ma tantx naħseb li ħan kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament u dan imbagħad ifisser illi din il-kwistjoni taħraq ta' sikurta' f'dak li għandu xaqsam ma' nanoteknoloġija per eżempju fl-ikel, se jkun hemm deċiżjoni li dwar dan. Għalhekk il-mistoqsija għadir meta ħanaraw proposta speċifika fuq il-cloning tal-annimali mill-Kummissjoni. Grazzi. Kifat qabel rigward din il-punt tal-cloning, aħna nittamaw il fizmin sena inkunu nistaw noħorġu rapport fuq kif ħanitrattaw dan il-punt tal-cloning. Dan kif għattajt inti għandek mit-telf raġun, għanna bżon nieħdu azzjoni għaliex l-inċertezza jaqlar ħaġa possibbli. U di għall-industrija, għall pazzjent infusom, fis-suq intern kollu kemmu ma jistax ikollna aħna s-suq intern b'saħħtu li jkun ehm, inċert. Irid ikun hemm iċ-ċertezza bil-forsi dan ifisser irridu niltaqgħu, irridu nippruvaw nifmu il-perspettivi ta' kulħadd u l-opinjonijiet Mbagħad noħorġu bis-soluzzjonijiet neċessarji illi aħna jidrilna jkunu laqwa fl-aħħar mill-aħħar għall-interess ta' kulħadd. Ma naħsibx li din hija kwistjoni ta' xi ħadd illi aħna ħaqisu ħajċedi. Aħna irridu nħarsu lejn l-interessi tal-pazjenti tagħna u l-interessi tagħhom anke fuq tul ta' żmien. Dan huwa l-impenn tiegħi jiena hawnhekk nikkommetti ruħi illi peress li ħankun qed naħdem fil-qrib tiegħi mat-tim, fil-qrib mat-tim tiegħi biex niżviluppa il-politika u il-pariri ħankun qed naħdem ukoll ma' fuq dawn l-affarijiet. Fil-fatt meta Kuhan eh, nikonkludi d-diskors tiegħi li ma rnexxilix il-laħaq nagħmlu kont ħanajt li waqt il-proċess ta' preparament tiegħi f'daw l-aħħar ġimgħat kelli ċans li nil ma' wħud minnkom u jiena kont impressjonat bl-arfin u bid-determinazzjoni li rajt. U din hija ħaġa loġika x'intom qegħdin tresqu hawnhekk l-aspirazzjonijiet tal-kostituenti tagħkom u x-xewqat tagħhom u intom qegħdin il-kol qegħdin tiffukaw fuq mira komuni illi ittejjeb il-ħajja ta' ċittadini tagħkom u hawnhekk aħna qegħdin nippruvaw nsibu soluzzjonijiet biex insolvu l-problemi u għalhekk jiena ħanku qed naħdem magħkom bl-impens ħiħtijaj. Ja, u heeft het in uw antwoord over patiënten, maar ik vroeg eigenlijk wanneer u komt. Inti semmejt il-pazjenti fi tweġiba tiegħek, imma jien saqsejt fuqek. Il-Kummissjoni meta ħad toħroġ bi proposta speċifika fuq il-cloning tal-annimali. Għalhekk kien issa ħajkoll insaqsi. La konsumaturi fl-Europa ma jridux laħam minn annimali klonjati, inti kif ċerta illi ma natux priorità lil l-affarijiet ta' kummerċ iktar mill-konsumaturi. I don't believe I mentioned. Ma naħsibx li semmejt il-pazjenti, semmejt xkont ħanamlu aħna. Skużani mela forsi traduzzjoni. Jina qed ngħid qegħdin nagħmlu aħna. Aħna ħankunu qegħdin noħorġu bi proposta fi żmien sena fuq l-annimali ikklonjati. Jina ekket. Rigward xiridu n-nies, u xħajkun dal-element tal-kummerċ jina tilkom in-nies l-ewwel il-konsumatur tagħna għandu jiġi mservi tajjeb u dinha mhix kwestjoni emotiv, emozjonali, hija evalwazzjoni xjentifika ta' u huma fil-verità dan aħna mistax namlu nagħmlu deċiżjonijiet tagħna fuq xidrilna imma fuq il-fatti. Għalhekk l-ewwel du niġbru l-fatti mingħand in-nies Jidu naraw xiridu problem ta' hija dik fil-fatti li qed Imma il-fatti li jkunu hemm l-ewwel, ma meta jkollna l-fatti niddeċidu. u d-deċiżjoni ħad tkun dejjem dik li jaqbel il-ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq nagħmel mistoqsija fuq il-ħarsin tal-konsumaturi mod partikolari f'dak li għandu xaqsam l sustanzi li għandhom konsegwenzi negativi fuq is-sistema ormonali. Anke meta jkun hemm kwantitajiet żgħar dawn ikunu taħsara. Allura jiena naħseb li jridu nkunu nafu li huma dawn is-sustanzi illi qed jintużaw. Inti ħa taħdem sabiex din ix-xorta ta' prodotti ma jkunux jistgħu jintużaw? f'każ ta' dubju inti ħad tiffavorixxi l-konsumatur jew l-industrija u t-tielet mistoqsija. Inti ċert li l-istati membri ser ikollhom il-possibilità li jagħmlu esiġenzi addizzjonali barra dawk mitluba mill-Unjoni Ewropea, pereżempju billi jipprojbixxu dawn is-sustanzi ta' ħsara. Inti eh, ħatara li l-leġislazzjoni kollha li hemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea tippermetti li l-istati membri imorru il-bot mill-qbil li jkun malħu eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq din il-kimika u dan ukoll biex eh, nippromovu l-aħjar pratika f'dal qasam. Intles li tagħmel dan? <clears throat> I believe. Iva jiena jidir li l-animali li jinjattawlhom l-ormoni ma jitħallewx jitlu fl-Unjoni Ewropea. U dinja l-politika li ħanżommu u din hija l-politika illi aħna ħankunu qed niddefendu bruħna u ġisimna fil-fora internazzjonali. Issa fuq li inħallu pajjiżi illi kollhom standards ola mis-sistemi armonizzati li aħna għanna li ħaġa perikoluża jina jidirli sakemm ma tipperswadunix bil-maqlub nasib ħaġa perikoluża xi nkella naħseb li s-suq intern nkunu qed inħarbtuh. Is-suq intern għandu l-benefiċċji għall konsumaturi il-suq intern mhux qiegħed hemmhekk għall-operaturi ekonomiċi, qiegħed hemmhekk ukoll għall-konsumaturi. Għandu l-benefiċċji tiegħu jiena jidhirli u għadmir tagħna wkoll illi nħarsu s-suq intern fil-proċess tagħna tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandek mistoqsija supplementari, Iva? Jek dan huwa l-każ għal ċertu pajjiżi ser ikun hemm deċiżjonijiet li għom eh, fitriq bil-maqlub ħajkunu riżultati li jkunu għar għal konsumaturi u l-ħarsin tal-konsumaturi ħajkun anqas mill-li tiġa jeżisti bħalissi. F'din id-direzzjoni eh, inti qed eh, xaqleb ma jistax jista' jkun hemm livell fost l-ola fl-Unjoni Ewropea imba f'ċertu stati membri ikun hemm livell ah- ola minn dak li tiġa jeżisti. Jiena ħan nipprova illi jkun hemm livell oli ta' ħarsin kullimkien. Issa jew ħajkun hemm ħarsin jew mhux ħajkun hemm ħarsin fuq il-kwistjonijiet tas-saħħa Il-kwistjoni i x'inhu l-livell korrett ta' ħarsin li aħna na nissuqu fuqu illi ċ-ċittadini tagħna għandhom ikollhom. Allura dak ħajkun livell korrett ta' ħarsin li kun o li bizzejt li joffri l-ħarsin meħtieġ jien ma jidirlix illi aħna ħajkolna inugwaljanza mill-li għanna issa jekk naċċettaw li konna situazzjonijiet fuq żewġ livelli fuq l-istandards tal- tas-saħħa. Ma jistax nippermettu din il-ħaġa u ħanajdilkom kif inni mister nkun parti minn din il-ħaġa jiena li rridu naraw u illi kif fuq il-kwistjoni u anke fi kwistjonijiet oħrajn rridu niżguraw illi l-istandards li nistabbilixxu jkunu livelli xirqa illi jkunu japplikaw fil-pajjiżi kollha involuti. Kif ikkom zur zweiten Fragerunde. Grazzi tassew, naddu issa għattini round ta' mistoqsijiet. Renata Zomer. Grazzi ħafna, Sur Dalli. Il-konsumatur irrit eh, l istil tijaw eh, taħajan kif fuq flikel il-konsumatur irrit jifem eh, l-informazzjoni li jem fuq l-ikel biex jieħu deċiżjoni informata tajjeb. Madan kollu, l-leġizlazzjoni fl-ikel fl-Unjoni Ewropeja miexja lejn approċ didattiku u edukazzjonali bit-tiket jar fuq l-ikel u jkun hemm avviżi fuq l-effetti negattivi. Allura il-konsumatur qed tiġi imġieli kollu stil ta' ħajja f'saħħitha. Allura x'in il-pożizzjoni tiegħek fuq dan l-approċċ fejn aħna l-konsumatur li naħulu seta' min ilu. Il-konsumatur qiegħed bla saħħa fis-sens m'għandux seta' Tieni net, il-bażi xjentifika għal din il-leġiżlazzjoni ħafna drabi ikun nieqes fil-Direttura Ġenerali tas-Saħħa. U ħafna drabi ikun hemm thresholds jiġu stabiliti minn bażi xjentifika, raġunijiet politiċi. Riżgura li ħajkun hemm bidla f'dan l-aspett. Tieni mistoqsija ma tantx fim ta' sabarra fi, fi traduzzjoni, imma fuq l-ewwel mistoqsija jiena jidher li illi il-fema tiegħi hi illi jiena ma nixtieqx illi ngħid li ċ ċittadini Ewropej x'għandhom jieklu imma rrit ngħidilhom x'qegħdin jiklu. U bażikament dan huwa l-kunċett kollu kemm hu. Dan huwa l-kunċett kollu ta' fejn aħna tassew irridu nisprunaw l-affarijiet ħalli l-konsumaturi natuhom is-seta fidhom, il-konsumaturi kan jistgħu jagħmlu deċiżjoni jekk huma jkollhom. Biżejjed tarif fuq xiex jieħdu din id-deċiżjoni. now how much uh, decision issa kemm uh, uh, tinata informazzjoni kif tinata erdu ovvjament namlu dan kollu b'mod uh, intelligenti. Lan illi il-konsumatur għandu jiġi informat, mux jemżon jiġi informat, għandu jiġi informat, dik hija ħaġa importanti, xin kalla x-deċizjoni ħajamel, x-deċizjoni ħajamel, jek ma ġiġ marraf illi xaħġa fija xie element. Mux jtuqqa tajlus ma din tajba li kjew ħazina li, mux jek nemmen jina, irrit il-nis jiddeċidu u ma stess xinu tajjeb u ħazina li jom. Imma, irridu najdu l-om, x'edin jiklu xfih dak li kelli qed jiklu ħalli ma jkun jistgħu jiddeċidu x'inhu tajpu ħażina għalihom. U allura jiena naħseb li seta li nistgħu nagħtu lil konsumaturi jista' jmur lil in minn dan kollu. Jiena naħseb il-konsumaturi armata ta' nies li qed jiddeċidu il-ħin kollu fuq is-suq tagħna u fuq il-politika li aħna mmexxu fuqha. Hemm miljuni ta' mikrodeċiżjonijiet li jittieħdu kuljum fis-suq. Jiena nemmen u jiena ukoll ha nidħol li meċi din l-armata biex il-konsumaturi jiġu informati fuq xqed jibla li jiġu għalli jkun jistgħu jinfluenzaw billa fil-klima benesseri tal-annimali u l-linji ta' fuq kollha li qegħdin nitkellmu fuqhom hawnhekk. Vielen Dank. Äh, als Nachfrage nochmal meine Grazie ħafna u mistoqsija ta' segwitu. Ħanarġa nirrepeti tini mistoqsija l-għamilt. Il-problema bla bots fuq l-informazzjoni tal-ikel minn saħħa. Nadrabi l-informazzjoni toħroġ mingħajr sfond xjentifiku. Qed eh, taħdmu bil-preżuppożizzjonijiet, thresholds qed jiġu stabiliti mod arbitrarju. U ħafna drabi dan isir raġunijiet politiċi biex wieħed jikseb xi ħaġa politikament. Ħalli ħeġġeġ eh, il-konsumatur biex ikollu stil ta' ħajja b'saħħitha li isir anke jekk ma jkunx hemm bażi xjentifika adattata. X'in il-pożizzjoni tiegħek eh, hawnhekk? Huwa tajb li taġixxi għal raġunijiet politiċi tistabilixxi thresholds u ċertu regoli anke jekk komunità xjentifika qed tajt isma' mhux hekk hu tajjeb u jekk m'hemmx parir xjentifiku fuq dik il-ħaġa li tnagħmel stqarrija hawnhekk jiena Jiena il-raġuni politika tiegħi hi li jkun hemm il-ġid fit-tul ta' ċittadin Ewropew u kull deċiżjoni li nnieħu għandha jkollha din ir-raġuni politika ewlenija qudiema. Interessi oħrajn u interessi periferali mhux ħajkunu raġuni politika għalija kulħadd għandu issa jaqdi ir-wol ta' f'dan id-dialogu kulħadd u kull interess għandu jingħataw widen kull interess irti ġi meqjus meta naslu għad-deċiżjoni aħarija. Imma fl-aħħar irid ikollna l-prijoritajiet kif suppost. U l-prijoritajiet tagħna u l-prijoritajiet tiegħi u nista' intenni din il-ħaġa għad il-prijorità tiegħi i il-ġid eh, fit-tul taċ-ċittadini tagħna. is Rod Berent, l-Istati membri huma magħrufa li għandhom approċċ ristret fuq l-influenza Ewropea fuq il-politika tas-saħħa. L-Istati membri marfux ir ruol Ewropew tal-politika tas-saħħa u r-rwol li aħna għandna kien hemm reżistenza dan l-aħħar mod partikolari f'dak xaqsa ma' diskussjoni fuq l-ġeneta li kell il-farmako vigilanza jew l-informazzjoni tingħata l pazjenti Sur kif inti ħat iżgura li jkun hemm livell qoli ta' ħarsien eh, tas-saħħa kontra inqas qasta attività jew l-imblok tal-Konsil, kif inti ħatuża jew forsi kif ħa eh, tinfluenza inti bħala ex-ministru eh, tas-saħħa fil-kunsil meta tal kollegi l-oħra ma jkunux eh, iridu jimxu l-qoddim. U kif ħataħdem inti biex naqas in-ugwaljanzi fis-saħħa l-istati membri? Fil-karriera tiegħi jiena kont involut fl-iżvilupp ta' ħafna liġijiet. U eh, mill-parlament għadejta fan leġislazzjonijiet. Imma kull leġislazzjoni l-qas tkun tiswa il-karta li eh, tkun miktuba fuqha jekk ma tiġix eh, infurzata u allura f'kull leġislazzjoni wieħed jgħaddi irid ikun hemm l-infurzar kif suppost. U meta nkun qed niproponu l-leġislazzjoni, l-element tal-infurzar dejjem irid ikun qudiemna. Tajt inti kif ħan inforza din il-leġislazzjoni u naħseb din hija kwistjoni illi għanda tiġi in mwieġba anke fl-istudji tal-impatt fuq il-leġislazzjoni. Najdu, nistaqsu, l-infurzar u għafattibli aħna organizzati biex l-infurzar fuq din il-leġislazzjoni isir aħna għaddejjin. Din hija ħaġa importanti. Għax, inkella naslu kif wasalna l-lum, palma għalet il-senjura jiduna l-istati membri miex qed jimxu ma dak li ġi deċiż fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li jkun hemm kapaċità ta' nfurzar u rridu nagħmlu mal-istati membri biex niżguraw li l-sistemi tagħhom stess dom il-ħila jinfurzaw għax xi drabi u issa eh, danna fu minn naħa l-oħra tal-monita u dinja ħaġa u kollina ħanuża u eh, koll fil-ħidma tiegħi għax naf kif jisiru l-affert minnaħa l-oħra, irridu nsaħħu l-infurzar fl-istati membri infusom, il-ħila li infurzaw. Din hija eh, kwestjoni ta' prioritajiet il-aħna għanna niperswaduhom li jridu jażlu l-prioritajiet u hija kwistjoni ta' riżorsi umani u ta' kapaċità li aħna rridu nibnu magħhom sur dalli naqbel miegħek fuq l-infurzar minti għagġilt eh, eh, ħafna nittama li tkun daqsant maġġel fit-tejt leġislazzjoni fil-ġejjini. Nistgħu nitkellmu meta jkollna leġislazzjoni fis-seħ jiena l-ilment tiegħi u lill istati membri ma jridux il-leġislazzjoni Ewropej jdu jimblukkaw il-leġislazzjoni jridu jnaqsuha eh, irrażnuha jdajfuha. Kif inta tkun kummissarju qawwi biex tisfurzhom u toqroshom fejn hu meħtieġ ħalli niżguraw illi eh, l-ċittadini jagħtuhom il- l-ugwaljanza ta' saħħa li jisħoq ilhom bħalissa hemm ugwaljanza fis-saħħa fl-Unjoni Ewropea u hija l-ħidma tagħna u tiegħek li nbidlu din il-ħaġa. Kemm ħatkun sotu qawwi fuq din il-ħaġa? Iva, ħankun qawwi f'din il-ħaġa. U jiena naħseb illi jekk wieħed ħares lejn il-modi tiegħi lejn il-mod ta' kif jiena operajt f'pajjiżi, wieħed jista' jara li jiena nista' nżomm sot u xi drabi fil-fatt konti kritikat li żammejt ibes wis mod partikolar meta għaddej ċertu riformi, ma dik hija realtà. U ġalla li mkun qed nagħmlu ħaġa li e, tkun ħaq il-venja li tkun tiswa l-isforz li qed nagħmlu bħalma qed nagħmlu hawnhekk allura jiena kun ikolli twemmin sif dak li qed nagħmel u nidħol bruħi u ġismi għalija. Kummissjoni għawija u kummissari eh, għawija, dak li rridu. Signora Korazza Belt, jiena kol kontenta li nisma l-impen għawitek li jkun hemm għażla l-konsumaturi u kol li ha' taqbes għal dan il-punt ma l-istati membri. Il-leġislazzjoni fuq l-etikettjar tal-ikel li qed niddiskutu bħalissa, kif inti ħat komoda fija il tiġa li jkun hemm informazzjoni sempliċi warda tata biex nagħtu setel il-konsumaturi u sabiex l-industri u l-industri kif ħan jihdu s-siba. L-SMIs per eżempju jgħidu li jekk toqgħod id-detta ħafna jista' jġibilhom ċertu spejjeż, jista' jkollna sitwazzjoni li jirbaħ minna kulħadd u x'livell armonizzazzjoni ħajkollna. Issa kapitlu 67 tal-proposta fuq dispożizzjonijiet nazzjonali li huma mandatorji u l-iskemi nazzjonali volontari Jiena jidher li dawn ħajfarku s-suq, dawn u taħwit fost il-konsumaturi, xeklu tħaddim tas suq intern u ħajfixklu l-kompetizzjoni. Int, kemm ħatkun tiqaf u dim l-istati membri biex tevita li jkun hemm dispożizzjonijiet nazzjonali li jilimitaw is-suq internu joffru anqas ħarsin lill-konsumatur. I do understand. Jena nifem il-kwestjonijiet tal-ħtiġiet differenti illi aħna edin edu fuq l-operaturi ekonomiċi fuq il-manifatturi tagħna li kollom jimxu maħħom dawn il ħtiġiet li ħna qed nistabilixxu. Dak li għandu x'jaqsam ma' tarif li jingħata lill konsumaturi Il-tarif il-konsumaturi kif għadna huwa importanti rridu nżommu ma' dan kemm nistgħu fid-deċiżjonijiet tagħna kollha. Fil-kontest tal-intrapriżi ta' daqs medju, meta nqablu mbagħad ma l-intrapriżi kbar. Jiena wkoll nemmen illi hemm dispożizzjonijiet ta' flessibilità fih dan il-firxa ta' leġizlazzjonijiet illi aħna għandna. U jiena jidirli li din għandna komplu nimxu fuq għax għal darbora ma naħsibx li huwa fil-ġittana illi nippruvaw naddu politika illi tkun taħsara li l-intrapriżi sartu daqs medju li l-koll nafu huma il-pedament tal-ekonomiji tagħna, waħda minn ħafna pedamenti tal-ekonomiji tagħna. U allura aħna wkoll nżommu mal-istandards tagħna ta' tarif lill-konsumaturi. U f'dak li għandu x'aqsam mal-istati membri u l-iskemi nazzjonali volontari u din il-qabża differenza li hemm bejn is-swieq nerġa' dak li għad qabel li jiena jidirli li aħna aħna għandna nraznu kemm jista' jkun dawn differenzi fis-suq intern. Minna l-oħra xi drabi wieħed irrit jimxi pass naqra aktar bil-mod biex jikseb ċertu miri milli ikun hemm soluzzjoni li tiġi applikata f'daqqa ħabta u sabta f'salt fuq ċertu proposti speċifiċi. L-esperjenza tiegħu rritni wkoll li approċċ li jimxi pass pass jaħdem aħjar u aktar malajr. U dan jista' jkun l-approċċ li aħna għandna nieħdu biex ikollna mira aħarija ta' fejn iridu naslu. Madan kollu li nipperswaldu lin-nies li fl-aħħar mill-ħadak li qed nagħmlu għata ġita l-jom dik ħaġa importanti wkoll. Grazzi ħafna għatweġiba bilanċata tijak. Kwistjoni uħra kontroversjali i li t-tikketjar fuq il-pajis t-origini. L-istħarriċ juri illi n-nis irridu traċabilita fuq din il-ħagġa u l-industrija tħoss li jem eh, spisa addizjonali, jekk mux ukoll miżura protezzjonista. Inti favur eh, t jar volontarju u mandatorju fuq il-pajis t-origini għal dawk il- prodotti tal-ikel illi mhux qed jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni il-asel, il-laħam u l-ħut ġifieri. Grazzi tal-li twieġeb mod speċifiku. Jiena nemmen illi li fuq il-pajjiż ta' oriġni barra l-eċċezzjoni li inti semmejt las il-ħut u l-laħam huma volontarji. Ħlif meta il-konsumatur jiġi zvijat meta il-konsumatur jista' jiġi żvijat, allura ikun mandatorju li wieħed iddaħħal il-pajjiż t-oriġni. Bħalissa jidher li m'hemmx pjanijiet illi e, nbedu minn din is-sitwazzjoni, imma din hija realtà bħal kwistjonijiet l-oħra kollha illi aħna ħammexxu l-qudiem matul il-ħames snin li ġejnu l-ħames snin huwa e, żmien e, twil biżejjed biex nagħmlu ħafna xogħol u nispera li ħanamlu ħafna xogħol flimkien fuq din il-kwistjoni u oħrajn. Però din hija waħda mill-kwistjonijiet illi permezz tal-prioritizzazzjoni ta' li ma jkunu l-aħjar programmi li jaqdu l-aħjar li ċittadini, nkunu nistaw immexxu fuq din li dew fuq dar sip. Grazzi ħafna, Evelyn Gerbhardt. Grazzi ħafna, Sur Dalli. Intu kol responsabli mill-prodotti u s-servizzi. U dal-kontest partikolari, ir-rabta bejn id-drittijiet soċjali u l-ħarsin tal-konsumaturi hija importanti mhux ħażin. Aħna fil-Komitat tas suq Intern u l-ħarsin tal-konsumaturi inkwetati, mhux inkwetati għax inti l-kummissarju nominat imma l-frammentazzjoni ta' drittijiet tal-ħarsin tal-konsumaturi fil-qasam tas servizzi hija imdaqsa mhux ħażin. Is-Sinjura Redding u kif ukoll is-Sur Barnier, is-Sur Xemeta u oħrajn fil-fatt il-koll huma responsabbli. Kif ħajkun hemm konsistenza fil-ħarsin tal-konsumaturi fis-servizzi u l-prodotti? Kif nistgħu niksbu din il-ħaġa? Tista' tajd li kif inti organizzajt l-affert fil-Kommissjoni ħalli tiżgura illi ikun hemm konsistenza fil-ħarsin tal-konsumaturi fil-politika fuq din il-ħaġa u min ħajkun responsabbli mill-koordinazzjoni ta' dan. I am the Jiena l-Komissarju responsabbli mill-koordinazzjoni tal-kwistjoni kollha li għandhom xaqsu mal-konsumaturi fih dan il-kulleġġ. U allura jiena il-persuna li trid tiżgura illi id-diskussjoni kollha fih dan il-Kunsill ikollhom perspettiva tal-konsumatur tal imdaħla fjom meta ngħidu frammentazzjoni fil-fatt minħabba eh, dak kollu nagħmlu fil-kulleġġ u l-kummissjoni x'aqsam man-nies, allura kull portafoll għandu element tal-konsumaturi fih Jiena ħan iżgura u l-ewwel net eh, jiena ħan organizza biex niżgura li kull proposta li tiġi qudiem il-kulleġġ ikollha kontribut mill-lenti, mill-aspett tal-konsumatur u niżguraw li l-konsiderazzjonijiet tal-konsumaturi ikunu ġew meqjusa kif imiss. Jiena ħan isi li nis li ħankun l-assista konsumaturi fil-kolleċ. U minnu li jem ħafna osma fejn il-konsumatur għandu eh, profil oli oh, portafolli oħra semmejt per eżempju l-portafoll tal-finanzi dak tas suq intern u hemm portafolli oħrajn issa għandna s-Sinjura Reding ukoll bl-istrutturi legali taħt il-portafol taħħa li wkoll koll x'taqsam ma' leġislazzjoni li għandux taqsam mal-konsumatur. Dik hija ħaġa tajba x'dan ħaj jiżgura li l-perspettiv tal-konsumaturi ħajkollu profil oli meta noħorġu billi leġislazzjoni ċivilu billi ġiet kontratwali, mhix ħaġa ħazina, ħaġa tajba. U allura sakemm aħna nkunu qed nikkoordinaw dawn il-femmit, eh, ma tantx ninkwieta ruħi, ovvjament dan kollu jiddependi mill-mod ta' kif ħanaħdmu. Imma jiena nimpenja ruħi illi eh, jiena ħankun eh, rigorużi f'din il-koordinazzjoni u nittama illi niġu dinkom spiss U jekk taraw li mhux qed nagħmel xogħli kif imiss, allura ħanserraħ fuqkom biex tajdu li fell affarijiet iridu jiġu msewija. Dalli, äh, Grazie ħafna l sur Dalli. Jiena qed nħogost nisema' ktajtek. U jiena nittama wkoll li diħa tkun realtà wkoll. Għandi mistoqsija supplementari wkoll iżda. Inti bilt ma Sur Barroso fuq dil-koordinazzjoni x'meta jumejn ilu smajna lis-Sinjura Redding din qalet ċaru tonti jew tal-anqas Ek ħadna aħna l-impressjoni li ħatkun responsabli mill-koordinazzjoni. Nixtieq nkun eh, ċerta li fil-fatt ser tkun int. Għax jiena naħseb li l-ħarsin tal-konsumaturi naħseb jekk ikun fidejk, jekk jkun fidejk il-ħaġa ħatkun fidejn tajba. Uh, Taw kienu diskussjoni li kelli ma' Sur Barroso meta propju spiega dan il-profil, dan il-portafoll lili. Naħseb daħna kun il-kas. Jum, kot leċna. Grazie ħafna l-onorevoli Lechner. Eh, Herr eh, designierter Kommissar. Kommissarju nominat. Kellima ta' qabli tkellmu dwar protezzjoni tal-konsumatur, partikolarment monitoraġġ u ukoll kwistjonijiet ta' drittijiet tal-konsumatur u regoli. Mistoqsija sa' minn perspita differenti, inti x'taħseb li huwa rwol tal-kompetizzjoni fil-protezzjoni tal-konsumatur. Inti tkellim dwar informazzjoni għal konsumatur li jkunu responsabli għal-jom infusom. Il-konsumatur mhux dejjem jixtru l rħas ħaġa ma jfittxu l u wkoll. Issa hemm ukoll tradizzjonijiet differenti f'pajjiżi differenti, kwistjoni ta' sussidjarjetà din. U dan ifisser li l-leġiżlazzjoni ehm, mhux bil-fors dejjem tkun l-istess. Inti x'taħseb li fuq approċċ cost benefit tal-protezzjoni tal-konsumatur? memx biżżejjed affarijiet bxejn, anka drittijiet għandhom prezz marbut magħhom. X'taħseb dwar dan? when one talks about Meta wieħed jitkellem dwar kompetizzjoni kif ġustament inti, hija kwestjoni ta' prezz u kwalità. Madanakollu, jiena nemmen li fis-sistema tagħna l-mod kif ħadmet sissa u nittama wkoll li jekk xejn nfurzawa, illi l kwestjoni ta' kwalità tiġi neutralizzata għaliex għaliex aħna niżguraw illi kollox illi jitpoġġa fuq is-suq tagħna jkollu kwalità. Għal daqstant ġala darba n-neutralizzaw dan l-aspet b'tali mod li dak kollu li niklu ikun siguru, dak kollu li nixtru ma jkunx perikolus, imma jkollu konta kwalità tajba, minn mela allura nemmen illi il-konsiderazzjonijiet marbuta l prezz ħajsiru dejjem aktar importanti. Jina naf għal daqstant li jem kwalità u kwalità xaġa minima, xaġa li tmur li l-in mill-kwalità minima u kol, pero fl-axar mill aħħar u għal-konsumatur, hija l-għażla tal-konsumatur eh, illi tiddetermina x'jixtri konsumatur hawnhekk fejn għaw is-sabiħ tal-suq intern illi l-konsumatur ikollu serji siħa ta' prodotti disponibbli għalih firxa wiesa ta' livelli differenti ta' kwalità ta' prodott bi prezzijiet differenti li jista' jixtri u mbagħad jista' l-konsumatur jiddeċidi. Keine Nachfrage, vielen Dank. Dann kommen wir zur dritten Fragerunde und Grazie ħafna. Tilet round ta' mistoqsijiet. Is-Sinjura Morgan Ajte Mikolenni jene. Grazie ħafna. Komissarju nominat, mistoqsija marbuta ma' drittijiet tal-pazjenti u l-mobilità tal-pazjenti mod transkonfinali. Naħseb illi din hija waħda mill-iktar kwistjoni importanti. Id-direttiva tkun utli ħafna għall-Unjoni Ewropea. Waħda mid-dritt tal-konsumatur hija aċċess għal eh, servizzi ta' saħħa ta' kwalità għolja. Direttiva tista' tkun eżempju tajjeb ċittadini tal-Unjoni Ewropea fuq kif l-Unjoni Ewropea tal impat fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Ninkoraġġik sabiex tkun aktar attiv sabiex issib pożizzjoni komuni fost l-Istati membri fimkien mal-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew investa ħafna sforzi sabiex jaħdem fuq din id-direttiva. U r-rapport illi għadda mill-Parlament jibat sinjal politiku pozittiv dwar il-ħtiġijiet ta' direttiva Is-Sinjura Grostet kienet attiva ħafna f'dan il-qasam u staqt nirringrazzja minn hawnhekk. il kummissjoni qed tippjana illi terġa' tirritorna kwistjoni ta' direttiva fuq l-aġenda u se jkunu l-impenji konkreti dwar dan. I likewise believe jina bħalek nemmen illi dan id-dossje bżonn jimxi l qoddim Il-koll nafu dwar id-dibattiti li kellna fiħdan il-Kunsill dwar il-problemi illi tqajna magħhom fil-Kunsill. Il-predeċessur tiegħi ukoll għamel sforzi kbar sabiex eh, eh, tiżgura illi dan il-proġett, dan il-proġett Ewropew jaddi. U jiena għamel da kollu li nista sabiex niżgura illi nil ftehim għal politika effettiva dwar drittijiet tal-pazjenti u mobilità. L-indikazzjonijiet mill-informawni kienu li l-Presidenza Spanjola qalet illi ħajkunu qed jaħdmu mod pozittiv dwar dan fis-sitxur li ġejjin. L-ewwel azzjoni li nieħu ġala darba jkolli l-approvazzjoni tagħkom u li immur inżur jew minnu jkolli laqgħa ngħidu hekk mal-Ministru tas-Saħħa fi Spanja illi palissa għandu l-presidenza sabiex nfasslu mod kif nistaw nilħu Nittama illi nistanati l-input tiegħi kol f'dan id-dossier u naraw illi nistaw nimxu l-qoddim brata maġla. Grazie Grazzi ta' tweġiba tijak, nittama l-di kwistjoni nsolvu għamalajkim jistajkum. Vielen Dank, Glenis Wilmot. Grazie ħafna, Glenis Wilmot. Komissarju eh, nominat, il-politika farmaceutiċa dilt mid digi Enterprise għal Digi Senko u importanti illi minn perspettiva ta' saħħa mux dik ta' industrija tkun fuq qoddim meta nitrattaw l-industrija tal-farmaceutiċi. Sur Dalli, Kif se niżguraw l-industrija tal-farmaceutiċi tuża medicina sigura li tikkura mart illi eh, jeddet il-ħajja tal-bnedmin u kif tiżgura li dawn il-mediċini jkunu bi prezz aċċessibbli għaċ-ċittadini Ewropej kollha. I believe that you Jena nemmen illi il-qatt tlet punti prinċipali, disponibilità tal-medicina, accessibilità għal daw kollha konċernati U l-prezz li naturalment jinxtara bih eh, eh, dawn il-medicini. Il-mod kif għanna niproċewdu u li farma f'dan il-portafol għanna nkunu eh, kapaċi nindirizzaw il-kwestjonijiet direttament li huma ta' interess bażiku għalina. Aħna rridu nindirizzaw il-nuqqas ta' gwaljanza nixtiequ li konna mediċini tajba Illi jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Għal daqstant huwa importanti ħafna illi farma u aħna nfusna niltaqgħu u naraw kif nistgħu nsibu mod kif niksbu r riżultat li nixtiequ. Mhijiex bakketta maġika l-kol fil-politika hawnhekk u kol kemm aħna nafu illi dan it-tip ta' ftejjim ma jiġux għax wet tipprova jagħmel pjaċir il ieħor imma għandu jkun hemm mibni fuq idea li fl-ħar mill-ħar jessituazzjoni li ħaj jirbaħ kulħadd. U nemmen li ġalla darba nipperswadu l-farma illi huwa tajjeb ukoll għalihom illi operaw u jajnuna nirqu dawn l għanijiet minn allura naħseb illi jista' jkollna situazzjoni tant aħjar milli għandna llum. Thank you for that answer. Grazzi ta' risposta. Meta tqis kemm hawn lobbying intensiv hawnhekk mill-industrija tal-farmaceutiċi, kif se tiżgura li l-ħna tal-pazjenti u l-konsumaturi jieħdu preċedenza? First of all, l-ewwel net qed niddependi fuqkom jien il-parlamentari sabiex tiżguraw li irrespettivament mill-lobbying li għanna fil-parlament fuq il-mejda tres u il-perspettiva tal konsitwenti il-perspettiva tal-pazjenti fl-ħar mill-ħar u neġun repetih dan meta qed ngħid illi ħanitratta magħkom f'moħħi għandi l-idea illi minn għandkom se nislet il-reazzjonijiet ta' ċittadini ta'kom, mux mill-industrija tal-farmaceutika, ġdi, tista' titkellem weħeda għandhom zaħna affarijiet, imma nasibx li f'dar kontest fil-debattitu intom tridu toqgħodu eh, semaw leħenhom fl-opinjoni tiegħi. Fid-deliberazzjoni tiegħek dan hu l-ponda kif nifhem il-ħaġa jiena. Mbagħad irridu niddependu wkoll dwar l-organizzazzjoni tal-pazjent li kif qabel għandna nsaħħu sabiex ituna l-opinjonijiet tagħhom. Grazzi ħafna, is-sor Grek. Mr. Dalli, f'waħda mit-tweġibiet li inti sommettejt l parlament Ewropej fuq il-Collective Redress Mechanism, inti għat li għandu jkunem aktar konsultazzjoni li jwaslu għal pożizzjoni aktar effettiva. Din is-sitwazzjoni anomala qed toħloq ammont ta' diffikultajiet f'numru ta' membri stati kif ta' fint eżempju prattiku kien dak li seħ riċentament f'Malta rigward il-vet fuq reġistrazzjoni tal-karozzi. Il-mistaqsija tiegħi lek hija illum ħadd l-impressjoni jien li inti favur li l-Unjoni tħaddan u timplementa leġiżlazzjoni fuq dan ir-remedju kollettiv għal benefiċċju tal-konsumatur. Jekk fl-affermattiv tista' telabora fuq l-azzjonijiet li beħsibek tieħu biex issir proposta definittiva dwar dan fl-iqsar żmien possibbli, speċjalment meta wieħed iqis li dan is-suġġett ilu fuq l-Aġenda Ewropea għal tant snin. I am in favor of moving forward. Jina favur illi nimxu l-qoddim mekkanizmu ta' ridress għal konsumatur. Jina nemmen illi din hija xi ħaġa li rridu nimbottaw. Nista' ngħid illi Sanko kienet jaħdem u jaħdem bisħiħ fuq dil kwistjoni huma fil-fatt ġa finalizzaw valutazzjoni tal-impatt fuq proposti illi huma qed eh, jifasslu u li wkoll ġew sottomessi għal valutazzjoni tal-impatt dawn ġew lura bċertu kommenti illi senko bħalissa qed jaħdem fuqhom. Għal daqstant jiena nemmen illi hemm ir-rieda. Mhux biss ir-rieda, mansi qed naraw moviment lejn il-kisba ta' soluzzjoni bħal din. Kif taf, madana kollu fuq ridress kollettiv, proċedura ta' ridress kollettiv din qed tiġi żviluppata fil fil fil-DG area u naħseb rridu nkunu attenti ħafna illi ma nkunux wis skizofreniċi dwar kif dawn iż-żewġ partijiet tal leġiżlazzjoni ġu żviluppati. Jiena nemmen illi rridu nieħdu il-ħin meħtieġ sabiex niżguraw li qegħdin nikkoordinaw l-azzjoni tagħna u nemmen ukoll is-Sinjura Redding ukoll għandha tiġi inkluża f'dan il-proċess sabiex bl blaqwa mod possibbli. Imbagħad nimxu l-qoddim, pero jina nemmen u koll illi il-konsumatur, għalli xawel kħet nitkelmu dwar protezzjoni tal-konsumatur, l-leġijiet, u għet nitkellmu koll dwar protezzjoni tal-konsumatur kontra eh, kummerċ inġust. Jina nemmen illi l-konċetti huma kemm xejn differenti. U għal daqstant, hemm bżonn approċċi differenti fuq kif nittrattawhom. fl-istess tweġiba nsostnejt li biex iċ-ċittadini kollu saħħa irid jingħata aktar informazzjoni. Fuq dan aħna naqblu kompletament. Tista' iżda llum tajdinna x'inizjattivi li inti lest li tieħu biex niżguraw li ċ-ċittadini jingħata informazzjoni li lat tqarraq u lanqas li tkun reklamar, iktar reklamar mill-informazzjoni. Illum ukoll smajt iktajt li l-ħarsien tal-konsumatur, speċjalment dak l-aktar vulnerabli, għandu jkunu awtomatikament parti mill-pedament ta' kolliġi u politika tal-Unjoni Ewropea li nfasslu flimkien. Se jkun is-sem tiegħek bħala kummissarju biex iġib dawn il-bidliet meħtieġa. Grazzi, Sir Well, what I can say is that we are working um, Din istanajtu li aħna qegħdin naħdmu bisħieħ illum Il-Kummissjoni qed taħdem bisħieħ illum biex naċċertaw l-informazzjoni li tingħata li l-konsumatur tkun dik tajba, korretta. Per eżempju, l-inizjattiva li għanna għal trattament tas saħħa dik hija kas bħal dal qed insemmi ħnerġa naċċertaw li kwalunkwe ħaġa li jgħidu l-produtturi fuq il-prodott tagħhom, ċoħe li xi ħaġa hija tajba għalik, tista' tawlek, tista' tagħmilek hekk, tista' tagħmilek hekk, tista' traqek. Dal-aħħar jina rajt pakkett fil-fatt ta' zokkor illi jgħid dan illi jista' jgħinek tneħħi tilqaq. Ġifiri dan għanajdu ħafna affarijiet, pero ħna rridu nistudjawhom daw biex naċċertaw ruħna illi huma minnhom Dan huwa proċess daqsxejn twil, daqsxejn iktar twil mill qed jieħu daqsxejn iktar żmien milli ehm, stennejna nipprova niġab iktar qudiem lill-onorevoli membru. Mikrofonu. Mikrofonu għal-kellima kieġbok. Is-Sinjura Rojtova, għarna f-sinar tajjeb surdalli għonek edajna. Il-mistoqsija tiegħi dwar ħarsin ta' tfal kontra prodotti perikolużi illi eh, jinsabu fissu Ewropew jina kont qed nitkellem fuq l-esperti li qegħdin jaħdmu fuq l-standards minimi li ħajkunu mandatorju għal manufatturi Ewropej u l-importaturi ta' prodotti mill azja Aħna għanna standards għal per eżempju il-forma tal-ħjar imma m'għandniex per eżempju norma ortopedika għal zraben ta' tfal. Inti, kummissarju, lest li tintroduċi leġizlazzjoni fuq standards minima għazraben ta' tfal għalix prodotti eh, ta' kwalità baxxa jagħmlu eh, ħsara riversibbli anki s-sinsla tad-dar u xħajkun kif ħan proteġu l-tfal f'dinja globalizzata. Wieħed mill-iktar setturi vulnerabbli ta' ċittadini Ewropej huma tfal. Biex najdil il-verità, dan huma l-qalbi ħafna minħabba propri din ir-raġuni aħna rridu inħarsu l-tfal, nipproteġuhom u naċċertaw li aħna ma nippermettux li jiġu sfruttati Ġifiri bi kwalunkwe mod anke sempliċement illi xi t xi prodotti il-elxu illi man bat jistgħu jkunu ta' dannu għalihom. Aħna għandna standards fl-Ewropa u l-informazzjoni tiegħi hi illi l-standards li għandna fl-Ewropa japplikaw fuq l-istess livell għal prodotti li jiġu importati minn pajjiżi terzi. Ġifiri l-standards li għandna japplikaw bl-istess mod għal dak li nimpurċaw. Issa jekk hemm standards fuq iż-ġraben jew il-ġugarelli, daw huma affarijiet li qed jiġu diskussi bħalissa u għadin niprufaw noħorġu b'dawn l-standards minimi meħtieġa. Jiena ħanku qed naħdem biex naċċertaw illi fil-fatt jkollna standards bażiċi bizzejed biex inħarsu l-importazzjoni kollha b'mod partikolari dak il-prodotti li huma intiżi għat-tfal. Grazzi, Komissarju, aħna għanna standards applikabli għal ġugarelli fil-fat, imma m'għandniex standards għaż-żraben ta' tfal u naħseb li inti tkun trid taħdem magħna fuq dan is-suġġett il-qoddim. Tweġiba hija Iva, Iva ħanaħdem magħkom fuq dan is-suġġett u fuq suġġetti oħra wkoll biex naċċerta kif għadd il-prodotti kollha li jingħataw l tfal tagħna ikunu siguri. Das ist ziemlich klar und auch begrüßen. Dik kienet tweġiba ċara ħafna u aħna nirringrazzjaw kalija Twan Mendes. Sudalli, aħna dan aħna l-politiċi kultant nippruvaw nipproteġu wis il-konsumaturi u għalhekk nispiċċaw noħorġu ħafna informazzjoni u pis amministrattiv żejjed. Issa President Barroso jixtieq illi innaqsu dan il-pis amministrattiv b'25% biex nagħtu l-informazzjoni jiena nippreferi nuża l-internet. U fuq Eh, per eżempju tiktab fuq website il-numru tal-prodott tal ta' dan il-prodott u bekk inħaffu l-ħajja ta' kulħadd. Per eżempju, ħares lejn fl iskun tal-ilma u tara l-informazzjoni li għandek fuq. Għandek ħafna informazzjoni illi ħafna konsumaturi ma tinteressaħomx. Per eżempju, il-konsumaturi laqas ma tista' tiddefinixxi il-profili eżatti għavolja l-industrija tittużadi. tużadi Jena fl-opinjoni tiegħi dana qed ikun ta' dannu għall-ekonomija u ċ-ċittadini. Mistoqsija tiegħi għadin. Tista' tgħidilna inti fejn fil portafol tiegħek ħat naqqas dan il-25% li hemm bżonn? U meta? U inti lest li tuża l-internet biex tagħti lill-konsumaturi l-informazzjoni minflok ma ikunem hemm wisq informazzjoni fuq it-tikketta? Aħna ħan ikkonsidraw kull possibilità kull mezz kif nistaw naddu l-informazzjoni lill-konsumaturi l-laqwa mm, li aħna nkunu ċerti li ħataslilhom. Aħna jdu kunu ċerti li din l-informazzjoni ħatkun qiegħda hemm għalihom meta huma jiġu biex jieħdu deċiżjoni biex jixtru. Dan huwa l-kunċett li aħna għanna nibnu l-prinċipju tagħna. Inti suġġerejt li wieħed jidħol fuq l-internet u jsib l-informazzjoni hemmhekk. Jiena sfortunatament ma naqbilx miegħek għax l-internet kif nafu mux kuħat għandu għacċess għall-internet, kemm hawn nis li huma litterati, kemm hawn nis li jafu jużaw biex iġibu l-informazzjoni online, kemm hawn nis li jitkellmu l-Ingliż li hija bażikament il-lingwa eh, ewlenija illi fija ssib ħafna mill-informazzjoni fuq l-internet. Iġifiri li wieħed sempliċement jgħid ejja l-informazzjoni fuq l-internet u mbagħad kull min irida jidħol fuq l-internet u jsiba. Ma naħsibx li hija ġusta eh, fuq il-konsumatur għax hemm ma jistax jidħol fuq l-internet u jisib dik l-informazzjoni u naħseb ikunu qegħdin isna eh, infaj fir-responsabilità tagħna għall-konsumaturi. Jidu naraw li ma huma dawk il-mezzi speċifiċi biex waslu din l-informazzjoni. Jiena meta immur nixtri, jiena kultant immur nixtri ta' wkoll ġifieri. Meta immur nixtri immur fuq prodott u nara xem iktub fuq it-tikketta l-ingredienti mbagħad niddeċidi jiena jekk nixxieħx jew le. Issa di l-aċċessibilità għandha tkun eh, motija lil konsumaturi kollha fl-Unjoni Ewropea. Ma ngħidx prodott, ma narax prodott u ngħid ara ħanħalli hemm. U mbagħad nidħol fuq l-internet u nara xem fuq dan il- L-internet un bat li ġelura u nishtriħ ma naħsibx li dinja ħagġa konvenjenti għal konsumatur. Gives a lot of reactions, but I thought... Kinem reazzjoni tajba ma jinaħsibx li konna għadin jxuf f-soċieta moderna. Ma jimportax. Inti semmejt illi tixtieq li jkun hemm iktar prevenzjoni u tagħti iktar informazzjoni wkoll it-tfal. Dinna ħaġa sabiħa, jiena qed nitkellem qed naħdem mal istitut ta' l-arfin virtwali fejn it-tfal ikunu jistgħu. Jasu jaraw anke l-informazzjoni fuq l-ikel. U aħna nishti u noħolqu lezzjonijiet ta' tfal fl-iskejl primarji biex nkunu nistaw impoġġu nerġaw l-ikel fil-ċentru ta' ħajjitna u da tfal kultant jistaw jieġaw anki jgħalmu l-ġenituri tagħhom fuq il-drawiet tagħhom tal-ikel. Inti lest illi tappoġġa Università tfal għat-tisir. Biex nappoġġa xiex, skużani? Are you, are you willing? Inti lest tappoġġa Università tfal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 um, uh, uh, but I, I believe especially... jina naħseb għal-menu f'pajjiżi fil-kurrikulum tal-iskejjel tagħna anke fl-iktar livelli baxxi jgħalmu tfal uh, isajru mhux fuq livell universitarju ma jafu jfendu għar-ras ma meta jiġu hawnhekk fi Brussell fil-kesħa jkunu jafu jsajru. Għara, ħanuża din mistoqsija biex immurru għal dak li jgħat. U dan tiġa diskutejtu ma' Sinjura Vasilju. Jiena ħanku qed naħdem magħha sabiex naċċerta li l-edukazzjoni u l-ħiliet matul il-ħajja nimbutawhom kemm jista' jkun fl-iskejjer. Die nächste Frage kommt aus dem Agrarausschuss. Grazzi ħafna mistoqsija li mess ġeja mill-Komitat Agri Elizabeth Jegle. Grazzi ħafna President u Komissarju nominat jien għandi mistoqsija fuq l-level l-standards għoljien Ewropej għad sigurta tal-ikel. Tġa semmejnija di, skellimna dwar l-importazzjoni Inti għat li tkun hemm protezzjoni għall-annimali kollha aħna naqblu ma' dan, però importanti wkoll illi meta niġu għal cloning tal-annimali u il-patenting eh, aħna jdu nieħdu azzjoni malar kemm jista' jkun irdu nizviluppaw l istrateġija tal-ħarsin tal-annimali, għallu xini, xinu ma l-għaniet tijak u komissarju nominat inti lest biex fi rigward tal-importazzjoni minn pajzi terzi huma jirrispettaw ukoll il-livelli għoljien tagħna fl-Ewropa u li jkun hemm skont dawn l-standards. As I said before. Kif qatt, naħseb li cloning irid ikun ikkonsidrat bħala kwistjoni speċifika u biex nifukaw fuq u mux bħala parti minn direttiva ikollok artiklu fuq il-cloning biss. Għalla kina qed ngħid. U dinti ġad diskutejna, diskutejta ma' servizzi miex qed tinventa issa dil ħaġa li fi żmien sena aħna nistgħu noħorġu bir-rapport fuq il-cloning. U għalhekk aħna lkoll ikollna ċans illi niddiskutu id-dettalji u lil l-implikazzjonijiet kollha ta' dan il-qasam. Jiena napprezza ir-rapport ukoll mill-Kumitat tal-Etika jiena naf illi anki EFSA fil-waqt li għedin jgħidu l-prodotti tal-annimali klonjati huma tajbin għedin jgħidu wkoll li l-kwistjoni tal-benessir tal-annimali hija problematika meta nikkonsidraw fid-dol ta' din il-kwistjoni tal-cloning u l-benesseri tal-annimali huwa fuq l-aġenda tagħna wkoll, għalhekk importanti li nifukaw fuq din il-kwistjoni flimkien u imbat nħorġu bid-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija li mess Garcia Perez fil rigward tar-regolamenti li sar mis-sanko fuq l-annimali u l-GMOs, għedin niskelmu kol li kunem standards superjuri, ħafna drabi superjuri, ħafna minn dawk li għana fil-regoli internazzjonali. U għalek, iktar oli minn dawk li għet jiffetċjaw il-kompetituri tana u dana jaffetwa il-kompetittivita agrikola tana. Issa, jekk uħat jirrispetta dawn il-normi fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali x'miżuri ħatiħu inti biex taċċerta li prodotti Ewropej xorta jkunu kompetittivi. The speaker was on your left. If you look left, you... Il-kellim kien fuq ix-xelluk, jekk tħares li ix-xelluk tara għammek edha. Jgħid il-President. Mela jiena ma naħsibx li l-istandards tagħna għandhom ikunu dak tal-kompetituri tagħna, l-istandards tagħna għandhom ikunu ibbażati fuq l-pariri xjentifiċi illi jgħidawlna kemm fuq liema livell ikunu siguri il-konsumaturi tagħna u danna rispettivament minn dak li qegħdin jagħmlu kompetituri. L-iktar ħaġa importanti i li mbagħad il-kompetituri tagħna ma jkollhomx vantaġġ fis-swieq tagħna li ikunu jistgħu jesportawlna L-affarijiet u l-prodotti fuq standards iktar baxxi huwa importanti ħafna illi dan il-prinċipju nżommuh. Kwalunkwe oġġetti li jiġi importat irid ikun tal-inqas tal-istess standards ta' kwalunkwe ħaġa oħra li qed tiġi prodotta fl-Ewropa stess. U l-standards illi illi eh, nikkalkulaw fuqhom ikunu l-standards tagħna illi ikollna perri xjentifiku li huma sikuri. Tajjeb wisq. Naddu issa għarra barawn tal-mistoqsijiet u nibdew minn Miroslav Mikolasik. Giva, grazzi kummissarju, grazzi tal- Tweġibiet informati u ċari li għatittina sissa unek jgħatina. Mela bħala rapporter għad-direttiva ta' Komissjoni fuq l-Organi Umani għad traspjanti nittama li taħt il-presidenza spanjola jirnexxina nilħu il-bil taħt l-ewwel qari dika il-mira tagħna li nixtiequ. Jina u l-maġġoranza ta' shadow rapporteurs għadin iddefendu il-prinċipju tiġa definiti li hemm f'artiklu 13 ta' donazzjoni volontarja u blaħlas. Biex ma jkunx hemm operazzjonijiet um, illegali minn taħt ta' daw l-organi biex niproteġu kol il pazzjentu u l-integrità, nishtaq nistaqsik jekk inti xlest li fil-fat għet id-defendix dan il-prinċipju ta' donazzjonijiet volontarju bl-ħlas kemm fil-Kommissjoni kif ukoll mal-Konsil. Grazzi. Jina ma naħsibx li għaw xi kwistjoni hawnhekk naħseb nista' ngħidlek li jiena naqbel Mija 100% mal donazzjonijiet volontari u blaħlas. Grazzi ta' dik il-pozizjoni daqshekk ċara. Biex ikollna approċ koordinat fl-oqsma kollha tal-kor s saħħa mistoqsija lura ura jekk inti tixtieqx forsi u intix lest li dan il-prinċipju illi inti għadek kif appoġġajt tamlux jitnizzel ċar anke fid-direttivi li tiġa jeżistu u il-direttivi illi għanna. Well, I, I will put it. Ħanejtek, mela. Jina lest li nilqa kwalunkwe suġġeriment li joħroġ minn esperti bħalek biex naċċerta li Kwallunkwa ħaġa li tista' ssir sabiex dawn it-tip tal-prinċipji ninkorporawhom f'dak kollox li nagħmlu u li nkunu konsistenti u kollox fl-aħħar mill-aħħar konsistenza jew koll hija importanti fil-politika. Irridu nkunu konsistenti, irridu naċċertaw aħna li nkunu konsistenti b'mod orizzontali fil prinċipji li aħna nħabru, però dejjem nirid inserraħ fuq l-espert fuq il-parir esperti tagħkom. Grazzi ħafna. Ma kellna l-ħadd minn non affiljati naddus mill-ewwel assur Schnellhardt. Grazzi ħafna President. Jina nishtiq nuri kam jina sodisfat fuq dak illi għat fuq l-annimali klonjati, pero nishtiq insaqsik mod urġenti biex tirrevedi il-dokument li il-dokument illi inti taddilna ma jkunx rapport imma proposta mill-2006 ħna regolamenti ġodda issa li kopru regoli provizori. U nasab illi kena tranzizjoni pjuttost um, bla problemi. Pero, Kien hemm ukoll suġġerimenti li l-iskadenzi intawluhom sal-2013 u ma naħsibx li dana ħajservi lan tagħna. Ma nafx jekk inti taqbilx jekk jista' ikun hemm xi bidla allura għal regolament flimkien mal-Parlament. Issa, Sur Dalli, kif inti trid Eh, kif inti ħad indirezza nuqqas li hemm ta' mediċini tal-annimali. Għandna ħafna ħafna dossiers imma dom mhumiex tajbin biżejjed dan, forsi tista' ssib xi soluzzjoni u tkun daqsxejn definittiv ukoll fit-tweġiba tiegħek. Li ħan għamlu fuq il-cloning tal-annimali u illi niffokaw fuq il-kwistjoni u nħarsu leha minn lati differenti. Idu nħarsu leja u kodba ta' rizzantali ma' d-DGs kumħitati. Għax rridu ikolna approċ holistiku għawnek. Imbagħad irridu inresqu xi ħaġa li tista' tiġi diskussa. Ma naħsibx il ħankunu qegħdin nieħdu d-deċiżjonijiet qabel ma ikolna diskussjonijiet ma'kom. Wieħed mill-prinċipji li ħan ipprova nżomm magħhom u illi il-Parlament indaħlu ħafna fil-proċess ta' ta' deċiżjonijiet u Eh, Min kmini kem jista' jkun f'dan il-proċess. Nipreferi li nħu daqsxejn iktar ħin u niddiskutu l-politika mill milli noqgħod naħli l-ħin biex niġġielet ma'kom fuq il-politika li nkunu fassanna weħedna, ġifiri tajjeb li naħdmu flimkien. Anke livell u il-kontenut is-sustanza tad-dokument irrit ikun ta' ċertu livell ta' kontenut li jista' jiġi diskuss u li wieħed ikun flessibli fil-pożizzjoni li jistgħu jittieħdu mill eh, l-atturi varji li kunem madwar il-mejda u bekk nkunu nistaw nifmu aktar il-xurxin u nkunu nistaw naqblu aktar malajr bejnietna. Rigward il-medicini tal-annimali naħseb li hawnhekk irdu noqogħdu attenti ħafna f'dan il-qasam. M'għandix ħafna ħin għad-dispożizzjoni tiegħi però ħanitkellem biss fuq il- Eh, rezistenza, eh, kwestjoni ta' rezistenza tal-mikrobi li għadin nifaċċjaw għalhekk idu noqogħdu attenti li l-mediċini tal-annimali tagħna din il-kwistjoni tkun infurzata kontrollata tajjeb. Ja, Dank. Grazzi tassew, sur, dalli ma forsi eh, nerġa' mur lura tieni mistoqsija li għamilt lek fuq ir-regolament. Aħna għanna dispozizjonijiet illi issa ġew estizi miżuri provizorji ta' għanjaw sal-2013 u forsi int mal-Parlament Ewropew tista' tħarsen din il-kwistjoni għalli aħna nkunu nistgħu nirrevedu il regolament ikun hemm xi irtokki li hemm bżonn li jridu jsiru. Ħaġa li l-Kummissjoni ma ċettax Forsi tista' titkellem fuq din il-ħaġa, ma nafx intix qed titkellem fuq l-ittestjar fuq l-annimali. Il-regolament fuq l-iġene ilu dan il-regolament ilu għamet mill-2006. mena fuq din il-leġislazzjoni biex najda kif inni hemm bżonn li nidħol aktar fil-fond fuq qabel ma nagħtik tweġiba sostanzjali palma mill tal-mistoqsijiet ta' qabel. Anja Weisgeber issa. Sur Dolli, il-mistoqsija tiegħi hija fuq il-politika tal-ikel. Il-konsumatur eh, Ewropew eh, qed ngħidu fil-politika tagħna Mbżon li ikun responsabli. Rajna ħafna rapporti fuq additivi jew um, elementi li jintużaw biex il-produttur jifranka. Pal per eżempju ġobon analogu jew inkella bacon li ma jkunx bacon tassew. Issa, f'dak għandu xasama l-etiketjar tal-ikel. Għandu ikunem informazzjoni siħa fuq l-etiketjar ħalli il-konsumaturi jiġu mħarsa minn kull er, er, ħalli il-konsumaturi jkunu eh, jafu eżattament dak li qed jiklu xfih, intħa toħroġ b'inizjattiva biex ikun hemm it tiket ċar, mod partikolari fuq eh, dawn l-additivi. Il-pożizzjoni fuq il-, -additivi. fuq il prodotti imitati ili ma li huma frodi. Allura aħna għanna namlu ħilitna net biex nizguraw il-konsumaturi ta' miġu imqarqa. Ma jistawx ikun li jom qed jixtru ħaġa meta fil-fatt ikunu qed jixtru oħra. Ma jistax ikunu eh, minna li jom li qed jixtru ħaġa li qed aġita, li meta fil-fatt qed jixtru ħaġa li qed toqtolhom. U allura huwa importanti ħafna u t-tweġiba hija iva. Jiena ħa nirreġixxi u malajr ukoll biex niżgura li jkun hemm it-teket kif suppost s settur. Grazzi tassew, tajtni tweġiba ċara u xaktarx eh, nerġan batalja aktar l-qoddim. Issa għandi mistoqsija fuq eh, li konna pazjenti responsabli. Tiġa semmejna tarif li nata lil pazjenti. Allura l-mistoqsija tiegħi din. Inti favur proposta li noħolqu database Ewropea fuq l-internet jew ikun hemm siti nazzjonali tal-internet li joffru tarif eh, fuq kura fuq ċertu kundizzjonijiet u mart fuq livell neutrali. Naħseb li tkun ħaġa importanti għal pazjenti u l-konsumaturi. Diġà hemm ħafna informazzjoni fuq l-internet. Imma hemm abżit bej l-informazzjoni li tingħata. Sinjura Vice Gerber taf x'inhuma regoli il-mistoqsija eh, ta' segwitu ti tirrefer mistoqsija oriġinali, Ġifri surda li mandek għalfejn twieġeb għal dik il-mistoqsija xkiet fuq tem oħra. Mena allura sanaddu għas-Sinjura Xald Meza, iva hawnhekk qiegħda jiena. Sur Dalli, jina naħseb illi emżon li naqbżu kif suppost għal-konsumatur. Dan ifisser illi inti tista' twiet il-konsumatur Ewropew illi meta ħat ippreżenta leġislazzjoni fil-qasam tal-konsum fl-Unjoni Ewropea mhux ser ikun hemm eh, konsumaturi Ewropej li jintesew fil-ġemp u li l-konsumaturi kollha ser eh, Eh, jintlaqtu meta jkun hemm fil-qasam tal-konsum. Jiena nista' naraf illi illi inti favur armonizzazzjoni minima jew inkella inti favur li kunem armonizzazzjoni fuq l-ola livell f'dak li għandu xaqsam ma dawn l-aspetti. Xin pozizjoni tiegħek u dal aspett Fil-fatt din hija waħda mill-kwistjonijiet drittijiet tal-konsumaturi, eh, fuq direttiva li hemm fuq drittijiet tal-konsumaturi illi eh, jidher li għaddiet taħt il-portafol ta' Sinjura Redding għall-iżvilupp tagħha. Imma fuq il kwissjoni ta' armonizzazzjoni sħiħa, jekk ser ikun hemm armonizzazzjoni minima jew massima, jidir li hemm argumenti mhux ħażin fuq din il-ħaġa. Il-fema tiegħi hi illi wieħed irid jimxi mod kaut f'dan il-qasam. L-armonizzazzjoni kif kifat qabel. Il-konsistenza hija ewlen jawnek ma nistgħux ngħidu ħaġa f'qasam imbagħad għax ikun jaqblilna f'qasam ieħor ngħidu ħaġa oħra, irridu nkunu konsistenti fil-ħsieb tagħna. U jekk aħna nemmnu fis-suq intern, U jekk aħna nemnu illi ċertu ħtiġiet mod partikolari f'dak l-għandu xaqsam ma' drittijiet tal-konsumaturi huma importanti għassu intern, allura mena irridu nimxu fid-direzzjoni li narmonizzaw is-suq intern kemm nistgħu. Kif diġà qatt il-kwestjoni tal-istandards miex kwestjoni ta' negozjati, Safenni fimma jien, mish kwestjoni ta' x'nistanati u x'nistani lura, hija kwestjoni ta' x'inhu il-livell adattat ta' standard f'kull ħaġa li il-konsumatur Ewropew jistenna. Issa jkunx fil-Finlandja u fil-Bulgarija, m'għandux jaqsam, irridu nħarsu lejn il-livell ta' standard li aħna nantu lil konsumaturi tagħna u jiena naħseb issa dan il-kunċett rridu naraw kif nistgħu eh, naċċettaw meta nitkellmu dwar id-drittijiet miksuba. U nemmen li bħalissa laqdi tal-konsumaturi u koll eh, din eh, jitqabdu fuq din il-kwistjoni. Jina naħseb illi dawn id-drittijiet jgħaddu mill proċess demokratiku f'kull pajjiż. Imma hemm benefiċċji illi wieħed jista' jikseb mis-suq intern, mis-suq waħdini, u wieħed imbagħad irid jiżen ħaġa kontra oħra. U naħseb dak li għandu jkollna aħna fuq il-mejda tad-diskussjoni, irridu naraw hemm benefiċċji mis-suq intern jew m'hemmx. Jiena ma naħsibx li nitkellem għani fuq l-informazzjoni, qed nitkellem fuq il-leġislazzjoni li ħat tagħmel f'dan il-qasam, il-proposti li int ħat tagħmel. Int ħat tagħmel proposti li ħat timxi lejn armonizzazzjoni massima jew minima. Imma jiena fimt eh, tweġiba b'dan il-mod ser ikun hemm konsumaturi Ewropej li b'xorti ħażina kunux jistgħu jgawdu mid-drittijiet li diġà kisbu. Iva jem. Jekk jiena ikolli namel deċiżjoni fuq il-leġizlazzjoni illi ħatolqot is-suq intern u fuq kwistjonijiet illi ħajkunu importanti għal suq tal-konsumaturi, jiena nipreferi illi immur lejn dak li jigwadanja minnu suq intern, għax jiena nemmen illi dak imbagħad fit-tul ħajgawdi minnu l-konsumatur, għallur jek dan ifisser li jkun hemm armonizzazzjoni, allura jien deċidi fuq armonizzazzjoni. U jiena jidirli li illi dawn huma il-problemi illi aħna politiċi minn żmien li ħor konna nħabtu wiċċna magħhom dawn huma problemi. Aħna qed naħdmu hawnhekk f'komunità fejn hemm id-diversità fejn kienem zvilupp politiku matul iż-żmien f'kull pajjiż għalih u naħseb illi għanna u dimna situazzjoniet fejn jidu nilħu kompromess f'ħafna eh, situazzjoniet biex naslu għal soluzzjoni li gawdi minna kullħat u tkun taġi tal-kullħat tassew imma jekk aħna nemnu illi s-suq intern huwa ta' beneficju per eżempju, wieħed jista' jitlef ċertu drittijiet imma wieħed jista' jikseb aktar aċċessibilità għal prodotti illi illum ma jistax jilħaqhom għax pereżempju l-prezz ma kux eh, jiflaħ ħalla għalih. Dan u eżempju ġifiri, U dawn huma affarijiet idun jisu. Ma nix najdu isma' unek applika ħaġa mbagħad naħra applika ħaġa oħra. Is-sur Nikil Sir Sur Dalli L-Ewropa hija impatura u lini ta' ikel minn madwar id-dinja u l-ikel prodott mill-Unjoni Ewropea ħares l-ola standards. Sabrita hawnhekk fil Brussell għandna wkoll ola standards ta' welfare Inti xin il-fema tijak biex nizguraw li l-ikel importat fl-Unjoni Ewropea, fil-katina tal-ikel tal-Unjoni Ewropea li maġiġ prodott eh, dawn l-istess standards għolja, dan ikun ġust tal-konsumatur Ewropej, ħatqbessa l-standards Ewropej fi dan il-WTO, u xin il-pozizjoni tijak fuq l-importazzjoni ta' GMO fl-Unjoni Ewropea u irtiġa li kunem licenzi aktar effettivi eh, fl-Unjoni Ewropea. Inti eh, taqbel eh, miegħi illi iċ-ċanga Brażiljana li qed tiġi importata mill-Unjoni Ewropea ma tilħaqx l-istandards li għandhom il-bdiew Ewropej fuqhom u inti ħatara wkoll kif ikun hemm implementazzjoni kif qed issir l-implementazzjoni ta' tagging tan-naċ għax din qed tagħmel xejn biex eh, trażżal imxijat tal-mart u qiegħda pis fuq il-bdiewa u fuq in-negozji li għandhom x'aqsu ma' dan is-settur fir-Renju Unit. Zux minuti biss għandi. Um, uh, again. Għal darbora ħanerġa intenni dak li għat. Il-prinċipju bażiku u l-ikel li jidħol fl-Unjoni Ewropea ikun xikel jew laħam mill-Brażil għandu jkun skont l-standards meħtieġa mill-Unjoni Ewropea, jkun jilħaq l-standards tal-Unjoni Ewropea. Jiena jekk kun eh, fil-kariga, għax għad maħadx il-kariga, jina ma jek noħda kiku ma naċċettax li li kell ikun xikun li jidħol fl-Unjoni Ewropea ikun ta' kwalità anqas jew ta' standards ta' standard anqas jew li ma jilħax l standard li aħna nistabbilixxu għal produtturi tagħna. Dak huwa l-prinċipju mena. Jena naf fil-fat dak li qed jiġri li meta nitkellmu fuq iċ-ċanga Brażiljana, per eżempju, il-fatt hu illi l-uffiċċju tal-FBO tal-FAO qed jiċċertifika l-postijiet minn fejn iċ-ċanga tista' tiġi esportata mill-Brażil l-Unjoni Ewropea. U jekk l-operaturi fil-Brazil jiġu ċertifikati il qed jilħu l-istandards tagħna, allura mbagħad inkunu ikunu permessi jitħallew jesportaw lilna. Fuq it-tagging ta' naċ, kif tafu intom il-koll, hija ħaġa li bdiet taħdem mill-ewwel ta' daxxar, mill-bidu ta' daxxar. U din hija ħaġa illi Eh, jidir li li ġiet implementata f'ħafna pajjiżi oħrajn għal xi żmien ukoll. Kien hemm min qed jagħmel dan it-tagging tiġà. Issa din id-direttiva ġiet implementata. Jekk aħna naraw li hemm xi elementi straordinarji qed jiżviluppaw, allura wieħed jista' jagħti titwila lejn il-konsegwenzi ma issa il-pożizzjoni hi li d-direttiva fuq eh, it-tagging tal-naċ tiġi implementata u ġinja l-politika li għandna u li ħanaħdmu fuqha. Grazzi Martin Häusling. Grazie ħafna Martin Häusling. Sur Dalli. Sur Barroso suggerisce illi l-istati membri għandhom ikollhom id-deċiżjoni huma fidejhom fuq il-GMOs. Dinja inizjattiva ibsa għax inti l-kontaminazzjoni mhix ħatiqa fuq il-frontiera tiegħek fuq in-nazzjonalizzazzjoni ta' din ir-responsabilità, x'in il-pożizzjoni tiegħek ta' li jkun hemm konflitti hemmhekk, it-tieni net fuq il-protezzjoni taż-żiera, il-Parlament jaqbel li għandu jkollna l-ola standards hawnhekk. Inti tista' taqbel mal-pożizzjoni tal-Parlament hawnhekk u f'dak li għandu x'aqsam ma' żriera. Ħad ipprova tiżgura illi aħna jkollna tolleranza zero fuq il-kontaminazzjoni tal-GMO, ġifiri ma jkun hemm ebda tolleranza għal din il-kontaminazzjoni again on this subject. Għal darbohra fuq din it-tema. Mil-ftit ġemat li jiena kont eh, li jiena involut f'dawn kwistjonijiet u dawn id-dossiers nista' nisma' ħafna fehmiet illi mumiex l-istess u ma femi differenti u anke abżiet mhux ħażin bejnietom anke fih dan il-Parlament nifsu stess, il-Parlament Ewropew. Din hija kwissjoni fejn eh, bżonn li ssir ħafna diskussjoni. Jiena eh, ċert li intom ħat diskutu l-GMOs jiena ħanisma b'attenzjoni dak li ħatajdu, ħanisma b'attenzjoni l kwissjoni kollha marbuta mal-GMOs u nittama illi aħna nkunu nistgħu naslu biex nieħdu deċiżjonijiet malajr. Ħanerġa' dak li għad qabel Dan il-livell ta' inċertezza li aħna għandna fuq dawn il-kwistjonijiet jidir li mu għaddi servi ta' ġi tal-ħadd. U jina jidir li aħna hemm bżonn illi tassew hemm bżonn li nimxu pass maġel fuq dawn id-dossiers u noħorġu soluzzjonijiet possibbli illi eh, jkunu jistgħu u jkunu fattibli li jkunu sikuri għax qabel kollox il-sikurezza li tiħu l-ewwel post u li kulħadd ikun jista' jaċċetta bħala li huma qegħdin iwaslu biex ikollna l-aħjar triq li nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna. Round li miss Christopher Fjellner. Grazzi sur dalli. Jiena kontent li nisma li inti qed tagħti setel il-konsumaturi permezz ta' l-għażla u tarif u nixtieq ukoll li dan japplika għal pazjenti. Anke jekk tagħmel dan, lesti ruħek li ħajkollok edewa ġodda minn ħafna stati membri. Ma hawnhekk irridu nkunu ibsa e, e, u sodi, mod partikolari għal-ġit ta' dawk il-pazjenti li għandhom mart kroniku li e, ċertu għażliet li eh, kollhom il-possibilità li jesplorawhom tista' tfisser jekk jibqgħu xi jew imutu. Inti għad li trid tagħmel evalwazzjoni eh, tal-pakket li kien hemm qabel xi tfisser bħal dan u x'ser ikun eh, ir-riżultat ta' dan kollu. Ovvjament jiena naqbel illi il-partijiet anqas kontroversjali tal-pakket farma m'għandhomx għoddu jistennew li kunem soluzzjoni fuq il-partijiet kontroversjali tal-pakket. U ma nix inħallu għallura dan il-pakket kompli it-kaxkaru jġebbet għal-aktar mill-li jem bżon. Jien fil-politika l-ħafna snin. U jiena kont f'karigi fejn jiena kelli nieħu pożizzjonijiet diffiċli f'pajjiżi stess, bħal pereżempju l-infurzar tax-xej meta kont Ministru tal-Finanzi f'Malta meta kelli nieħu deċiżjoni tal-liberalizzazzjoni tal-ekonomi meta kont Ministru tal-Finanzi u l-Kummerċ u anke eh, kelli wkoll kwistjonijiet oħra fejn kelli daħal liberalizzazzjoni f'Malta. B'xorti ħażina f'pożizzjonijiet bħal dawn li inti tagħmel l-edew l-edewwa hija ħaġa li x-xogħol minnu nifsu jġib miegħu ċiri miex xaħġa li ħad bezzani jew ħad izvijani minn dak li jiena nemmen illi jkun irid isir għal konsumaturi f'din id-dinja tagħmel ħafna dewwa għal raġuni jew oħra. Imma xorti tajba ġala darba tkun taf li inti għandek id-direzzjoni tajba u li miexi fija jiena nemmen illi tittaqbatu tmexxi u taqdef fil-qoddim. Issa fuq ir-riżultat tal-evalwazzjoni mill-ġdid tal-proposta fuq tarif l pazjenti ir-riżultat ma nafux issa. Kolli nistenna li tispiċċa di l-evalwazzjoni biex joħroġ ir-riżultat. Ġifiri, inti trid tistenna palma ħan nistenna jien. Jiena ovvjament paċenzjuż Imma nixtieq inkun naf għalfejn ħajkun hemm din l-evalwazzjoni mill-ġdid forsi eh, tista' turina x'inhu l-ħsib tiegħek wara dan u dak li nixtieq nikseb. U jiena kontent eh, li qed nara li għandna konsumatur li lest li eh, jidħol għat-taqtija x'hekk għandna bżonn aħna. U jekk inti lest li tidħol għat-taqbida f'dan il-qasam kontroversjali, U importanti biex ma naslux il riżultat li wassalna għal l-aktar denominatur bax dan il-qasam. Ħafna drabi b'xorti ħażina dak ikun il-rizultat meta jkunna kwistjonijiet kontroversjali, pero eh, kontent li qed il-ħazom il-pożizzjoni tiegħek u tkompli eh, titqabad għalih. Ġifieri, għalfejn nixtieq inkun naf għalfejn qed tagħmel l mill-ġdid. F'din l-evalwazzjoni mill-ġdid, per eżempju, aħna ħan iżguraw kif jista' jkun hemm linja aktar distinta bejn it-tarif u r-reklami għax ma rridux nitlu fir-riskju illi ikun hemm nies illi ikunu f'mument f'ħajjithom li ikunu vulnerabbli għax ikunu qegħdin ibatu minn xi marda jew oħra. Jiġu dawn imġela, jixtru prodotti illi ma jkunux tajbin għalihom Allura rridu noqogħdu attenti fuq din il-ħaġa. Allura jiena ħankun qed nisħaq biex nara illi ikun hemm separazzjoni ċara bejn it-tarif u il- reklami. Mbagħad idu niżguraw x'tarif għandu bżonn il-pazjent, naraw l-affarijiet mill-perspettiva tiegħu, meta għandu bżonn dak it-tarif. Personalment jiena nibża li jkun hemm sitwazzjoni fejn inti jista' jkollok nies illi qed jieħdu deċiżjonijiet fuq saħħithom mingħajr ma jikkonsultaw li xi ħadd professjonali li għatjon parir professjonali li tista tkun perikoluża għan-nies. u din ħaġa li tassew rid niddiskuti magħkom biex naraw fejn irridu nixbdu l-linja. Obrigado. Is-Senjura Estrela. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Dalli. Ir-responsabilitajiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa huma kemm xejn limitati. Il-Trattat tal Lisbona jitratta l-possibilità ta' azzjoni dwar mart speċifiku. Issa, li ma mart inti ħatkun qed tiffoka fuqhom fil-ħames snin li ġejjin? Issa billi mandiċ mistoqsija supplementari dispozizjoni għaj xtaqt nistaqsijek mart ta' reumatizmu u se jkunu fost il-pjortajiet tijak. The opinion that I have formed L-opinjoni li fassal sissa kienet illi xaktarx nifoka fuq uh, punti ta' saħħa u mux eh, mart speċifiku fi sfond limitat eh, mill-lat finanzjarju naħseb li huwa importanti illi niżguraw illi nindirizzaw il-kawżiet li qed jikkawżaw appuntu l-mart li orizzontali tabib minix u ma rridx noqgħod nagħti pariri hawnhekk però għandek ċertu fatturi marbuta mas-saħħa illi issibhom preżenti f'kull tip ta' mart, obeżità pereżempju, u din torbot mal-kanċer, ma' mar tal-qalb, U għal daqstant li tikkonċentra fuq mart speċifiku jatina riżultati kemm xejn limitati. Fil-waqt li jekk tifoka fuq fatturi speċifiċi itina riżultati aktar bisa. Dan ix-xogħol fuq il-prevenzjoni naħseb li jimbottana il-qudiem eh, f'fanqas ħin għaliex huwa aktar faċli li taħdem b'dan il-mod jekk tikkompara dan ma' trattament huwa aktar eh, faċli biex najdu għek li tifoka fuq prevenzjoni. Jek naħdmu flimkien, aħna pal kommissjoni untom pal parlament nistaw namlu aktar flimkien sab fil-pajzi kollha fl-Ewropa nindur appuntu nimbuttaw dawn il-fatturi marbuta mas-saħħa. fin Dank, obwohl natürlich auch. Grazie ħafna. Nistennew għalek programmi tazzjoni fuq kanċeru mart speċifiku, naħseb din kienet mistoqsija speċifika. Ħajderu le, jekk Grazie ħafna, Sur Dalli kontet titkellem dwar inforzar tal-liġi u informazzjoni fost il-konsumaturi ta' wis. pero f'najdu fuq sorvaljenza ta' swi ħafna stati membri wis eh, ma, tanċi tantx azzjoni dwar dan u minkejja il-pakket li għanna għanna zewġ stati membri biss li jixtieq għamlu aktar meta mqabla mal-pakket dwar il-prodotti. X'tixtieq tagħmel inti biex issaħħaħ is-sorveljanza u tipproteġi il-konsumaturi minn eh, ġugarelli perikolużi u affarijiet relatati. Fil-Kommissjoni hemm ħafna komitati interni u ma nafux minn jagħmel parti minn dal-komitati u minn qed jagħti l-parili l-Kommissjoni. Inti xtieq tara aktar trasparenza f'dan il-qasam u forsi konna pubblikazzjoni tar riżultati fl-aħħar mill-aħħar. Aktar minn hekk xtaqt imqajjem il-punt ta' standardizzazzjoni, il-kumitati ta' standardizzazzjoni Parlament mandux wis informazzjoni għaw, specialment fuq da tip ta' komitati, jider illi mannix bilanċ fihom. Għanna ftit wis rappresentanza mill-SMEs jew konsumaturi f'dal komitati. Insert tagħmel xi ħaġa sabiex dawn il-komitati jkunu eh, komposti b'mod iktar bilanċat. Għanidħol f'dawn il-kwistjonijiet kollha sabiex niżgura illi Dak li nistabilixxu pala vetturi sabiex xejnuna niddeċidu jaħdmu kif suppost, għalek meta nitkellmu dwar komitati ta' standardizzazzjoni kif attenti, jekk ikun laqta parzjali, rridu naraw di laqta parzjali xini u nindirizzawa li xanna bżon pozizjoniet oġġettivi. U għanna bżon ukoll pariri oġettivi. L-istess fuq trasparenza jina nemmen li di l-komunità, l-Unjoni Ewropea, hija bbażata fuq trasparenza. U jina nemmen irridu naplikaw dan il-prinċipju b'mod konsistenti. F'dak kollu li namlu. Għal darboħra. Ovvjament eh, tista' tkun trasparenti, però xorta waħda għandek ċertu okkażjonijiet fejn eh, ikollok bżonn Iżom ċertu konfidenzjalità biex ngħidu hekk fil-proċess illi int qed eh, taħdem fih danu. Kollox jiddependi fuq il-proċess ovvjament. Fuq sorveljanza hija kwestjoni din illi għandha x'taqsam mal-bini ta' kapaċitajiet fi stati membri u li niżguraw il kapaċitajiet fi stati membri ikunu e, ta' livell illi aħna neħtieġu. Kapaċitajiet kemm għal dak nixaqsam in-numru ta' in-numru fil-riżorsi umani u anka għal dak li għandu x'jaqsam il-kapaċitajiet mekkaniċi u teknoloġiċi u wkoll il-livell ta' riżorsi umani illi qed joperaw hawnhekk. U l-azzjoni tagħna bħala Kommissjoni dan il-qasam mhux se tkun li nieħdu sorveljanza fidejna, ma se tkun illi niżguraw illi fl-istati membri kollha tagħna il-kapaċità tkun ta' livell kif nixtieq. Möchte nochmal nachhaken bei den Normierungsausschüssen. Mistoqsija fuq standardizzazzjoni jew komitati jissanna ħafna direttivi illi jaħdmu għabbażi tal-approċċ il-ġdid. L-aħħar direttiva u l-aħħar reviżjoni kienet dik ta' direttiva dwar il-ġugarelli li huwa interessanti hu li hawnhekk fil-Parlament ma nafux wis se wara ġala darba dawn din id-direttiva diġa adottata. Per eżempju, kellna obbligu għall-istorbju li għandu jtijat in konsiderazzjoni, pero għat nix standards marbuta ma l-istorbju. Umbaħt għanna elementi aromatiċi u alloġeniċi ma nafux wis fuq dawn laqqas, ma nafux dan l-approċu which swiħed ġus, rridu naraw Kif jista' jkun aktar trasparenza hawnhekk u niżguraw l parlament jissaħħaħ u mhux jiddajje fil-poteri tiegħu illi jieħu deċiżjonijiet. Whenever a, a, a... Kull meta titet azzjoni, pal per eżempju l-ġugarelli, kif semmejt inti, il-pass li jmiss ikun illi twaqqaf l-standards ħafna drabi u fuq dan aħna qed insejħu lil efsa efsa probabilment sabiex tistabilixxi l-standardzi. Ħanamel riklam, għandna bżonn aktar flus għall-efsa sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw il-ħtiġijiet zejda illi għandna bżonn u naħseb illi din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw ukoll. Il-kol kemm aħna hemm bżonn illi jkollna deċiżjonijiet illi jittieħdu fl-inqas żmien possibbli u li jsiru bl-aktar mod indipendenti possibbli imma ejja nindirizzawhom tassew il-problemi u ija niffinanzjaw dawn l-organizzazzjonijiet niffinanzjawhom kif supposta biex jiksbu riżultati li nixtiequ. Grazzi ħafna l-Onorevoli McClarkin. Qoddimek, eżatt, eżatt qoddimek qiegħed sur dalli. Fuq l-informazzjoni ta' dwar l-ikel fost il-konsumatur li qed tiġi diskussa bħalissa. Ġol darba di proposta tiġi adottata l-ċittadini l-pejġa' ħajsibu fuq il-pakketti tal-ikel l-informazzjoni neċessarja sabiex jagħmlu l informati tagħhom fuq l-ikel li jiklu jixtru u għalek rapportar ta' envi għandu raġun li neħu eh, ċertu profili fl-insibu f'artiklu 4 ta' regolament prezenti ma fuq etiketti għarwa kruċali il-ċittadini ma jiġux mobbija b'informazzjoni komplessa li mestaw xifmu u eh, bekk ma jifmux il-punt importanti u ma neħux il-rizultat li niksibu. Kif sensibu bilanċu biex nizguraw il-ħidma ta' suq uniku għal-konsumatur bl-informazzjoni li għan bżon fil-waqt li niproteġu l-libertà tagħhom għall-għażla in all the, the uh, initiatives that we... F'inizjattivi kollha li nieħdu dwar it tikkettjar ma naħsibx li qatt il-Komissjoni qatt ma probixiet eh, tip ta' ikel fuq il-suq għadak għandu xaqsam lażla, naħseb lażla edemmek. Lażla edemmek fil-fatt. L-insistenza i il-konsumaturi għandhom għazla jekk iridu informazzjoni u ma jsibux dik l-informazzjoni. Għalek, il-konsumaturi rrit l-informazzjoni u nasibu għadmir tagħna illi naħdmu nil-lobijaw il-konsumaturi sabiex jitolbu l-informazzjoni, sabiex jagħmlu għażla informata ġala darba il-konsumaturi rrit l-informazzjoni, dik l-informazzjoni hija disponibbli Sab għalek id-disponibilità ta' informazzjoni hija importanti. X'tip ta' informazzjoni qed nitkellmu dwarha? Informazzjoni komplessa li ma tistax tinqara? Kif qatt qabel irridu nkunu attenti ħafna fuq dawn il-kwistjonijiet. Ma dana kollu ma nistgħux nifqu hemmhekk, ma nistgħux nifqu fil-livell fej konna il-bilanċ ġust ta' informazzjoni fuq il-pakketti tagħna, ngħidu fuq qudiem fuq wara tal-pakkett. Il-konsumatur però u madukati bizzet sabiex jaqraw dik it-tikketta din dan huwa punt ieħor li rridu nindirizzaw, aħna rridu naħnu għal konsumaturi tagħna sabiex niżguraw li l-informazzjoni li qed inpoġġu fuq il-pakkett jinftemu li l konsumaturi kun jaf xi fissru. Għal daqstant jiena naħseb illi dini il-kwistjoni li ħatmur eh, li ħatmexxina tikketti ċari jistaw jinqraw mbagħad programm ta' edukazzjoni għall konsumaturi sabiex niżguraw illi jistaw jużaw l-informazzjoni illi jinataw. Uh, thank you. Um, I would now like to touch on alcohol. Um... Fuq alkohol. Kif nistaw nindirizzaw di problemi anka fl-2012 fuq l-alkohol? Forsi kol neħdu konsiderazzjoni strumenti utli pal uh, eh, kampanijiet edukazzjoni mhux reglamenti żejda u sistemi ta' għal jarfu ingredienti fl-alkohol il-konsumaturi ma jsibux u tliw laqas jifmu. Kif tista' tispjega kif il-mandat tiegħek qed titratta kwistjonijiet l-għandhom x'aqsmu l-alkohol? I can talk uh, about this from first-hand experience. Nista' nitkellem dwar dan uh, eh, tajb ħafna għaliex bħala Ministru tas-Saħħa f'Malta kelli responsabilta diretta lija propju għal darboħra. Nasab li l-abbuż tal-alkohol għandu jiġi attakkat l ewwelnet permezz ta' kampanja ta' informazzjoni vasta u kol nemmen illi għandu jkunem xie tipi oħra ta' kontrolli fuq l-abbuż tal-alkohol, speċjalment it-testjar fuq is-sewqan u x-xorb Mish ħaġa fil-portafol tiegħi din, però din hija xi ħaġa illi sabiex niksbu għan irridu tassew nibdew nimplementaw. U importanti illi ma nitkellmux fuq ċittadini ngħidulhom tikkonsmawx alkohol, però tabbużawx mill-konsum tal-alkohol. U għal daqstant ma nasibx li s-soluzzjonijiet huma sempliċiment eh, eh, soluzzjoni ta' tikketjar fuq l-alkohol jina naħseb illi dinja kwistjoni aktar komplessa u rrid ikonna idejat ġodda fuq il-kwistjoni. Dankeschön, hart an der Grenze. Grenze ħafna. Ma kienx stand fil mistoqsija ma kienx stand viċin l-waħda per insomma, l-onorevoli Paulsen, grazzi ħafna, sur President, sur Dalli naħseb illi għandek portafoll fil-Kommissjoni illi jaffetwa il-membri individwali tal-Komunità Ewropea bl-aktar mod dirett. Hemm punt illi huwa eh, serju li qed jikber rezistenza għall antibiotiċi aktar u aktar qed naraw batteri li qed isiru dejjem aktar perikolużi, qed isiru aktar multiresistenti f'kull forma immaġinabbli Issa, meta niġu għal mediċini antropomorfiċi għal bnedmin, għet nipruvaw nindirizzaw is-sitwazzjoni. Meta niġu għal annimali però m'għandniex wis idea kemm għandha tkun il-preskrizzjoni li ma' annimali fejn f'liema żona ġeografika. U li xjentifiċi u importanti ħafna illi saħħa tal-annimali it-tina animali b'saħħithom. Għandna bżonn anqas antibiotiċi u għandna ntejbu wkoll is-saħħa ġenerali tal-bnedmin għaliex le. Jiena naqbel perfettament kemm mal-preambolu kif ukoll ma l-isqarija tijak illi għanna bżon animali aktar b'saħħithom illi jistawituna ikel Eh, illi jagħmel tajpa s-saħħa tagħna. U san se nkunu qed naħdmu f'din id-direzzjoni. Din hija kontinwazzjoni ta' dak li sar fil-passat. Is-servizzi tagħna kienu qed jaħdmu bisħiħ sabiex jistabilixxu eh, l-standards meħtieġa għadak nuxaqsam residwi ta' mediċini fil-prodotti eh, li ġej mill-animali sabiex nevalwaw ir-residwi fil-prodott finali. Dan huwa qasem, il-qasam li fuq qegħdin naħdmu, qasam fejn eh, għanna naħdmu aktar. Issa sabiex ngħaddu għal preskrizzjonijiet, kemm hemm bżonn preskrizzjonijiet. Hija kwistjoni fejn ngħid il-verità ma tantx nista' nitkellem Pero hija xi ħaġa nistgħu nevalwaw fil-ġejjin ukoll naraw kif se nikkoordinaw mal-Kummissarju għall-Agrikoltura dak l-għandu x'jaqsam il-maniġjar tal-animali nifisom għaliex dawn huma parti mill-maniġjar tal-agrikoltura. Grazzi ħafna. Round Limis. Is-Sinjura Jana Kotakis. Id-direttiva f'dwar is-saħħa tgħid li l-istandards għal professjonisti fil-settur tas-saħħa tiġi armonizzata. F'każ reċenti tabib minn stat membru setta jwaqqaf klinika fis-Renju Unit mingħajr ma kien kapaċi tkellem bl-Ingliż dan ir-riżulta f'mewt ta' pazjent. Il-Kommissjoni il-Kommissarju nominat kif se jiżgura l-proposta preżenti mhux biss tagħmel sens u implementabbli ma wkoll jizguraw dawn il-direttivi il-sigurta massima għal-pazjenti. I have to uh, to see in fact whether this particular issue Għatirrit narek din il-kwistjoni partikolari tikkonċernax aktar il-suq internazzjonali, il-portafol ta' suq internazjonali dak nxaqsam azzjoni. Madana kollu, meta niġu għal Eh, professjonijiet fis settur tas saħħa naħseb li dan jaqa' taħt il-kompetenza tagħna iva u naħseb illi irridu noqogħdu attenti illi naħdmu mal-kummissarji l-oħra fuq bażi orizzontali sabiex niżguraw is-sigurtà tal-pazjenti. Mhux biss sabiex naħdmu dwar is-suq, naħsbu biss dwar il-prinċipji ekonomiċi bażiċi ta' moviment, ta' loti ta' servizz imma wkoll il-kwistjoni aktar importanti ta' standards li hemm bżonn għas-sigurtà tal-pazjent. Merci e menno Michel Riva. Grazzi ħafna l-onorevoli Rivazi. Grazzi ħafna Sur President l-ewwel net l-ewwel kummenti jiena kontent li fl-aħħar il-mediċini qed jaqgħu taħt id-diġi tas-saħħa mhux taħt id-diġi tal-industrija kif kien qabel. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-ġestjoni ta' tilqim kontra l-influenza fl-Ewropa. Ħafna ħbarijiet bħalissa li juru li f'ħafna pajjiżi kien hemm ħella enormi ta' flus fuq virus li rajna li ma kienx daqshekk qerridi. Imma it-tieni ħaġa li kien hemm ħafna kwistjonijiet li semmew il-konflitti ta' interessi li kien hemm bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, l-istituzzjonijiet internazzjonali u l-laboratorji farmaceutiċi. Allura l-mistoqsija tiegħi hija kif nistgħu nsaħħu l-oġġettività u l-indipendenza tal-istituzzjonijiet tagħna kemm nitkellmu fuq l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini u anke ċ-ċentru eh, tal-kontroll tal-mart eh, infettiv brabta mal-laboratorji farmaceutiċi. Undoubtedly we have to. Bla dubju rridu naħdmu dwar dan. Rridu nevalwaw x'in is-sitwazzjoni llum, imbagħad rridu naraw x'tip ta' azzjoni hemm bżonn sabiex niżguraw eh, l-ugwalenza ta' servizz il-kwalità ta' servizz li għandu bżonn il-pazjent. Dan kollu rrid insibu bilanċ. Irridu nibbilanċjaw bejn il-bżonn illi konna industrija farmaceutika b'saħħitha u l-bżonn illi il-konsumatur, il-pazjenti u s-servizz li bżonn ma nistgħux nissagrifikaw l-interess tal-pazjent, min-naħa l-oħra, industrija farmaceutika b'saħħitha hija xaġa fl-interess tal-pazjent u għal daqstant ma nix nitraskurawa u għal daqstant naħseb il huwa importanti ħafna il nżommu eh, stampa bilanċata ta' xanna namlu. Ovvjament l-interazzjoni f'dawn loqsma u ma bil-bosta nistan nitkellmu dwar prioritizzazzjoni l industrija ma nix hawnhekk biex niddettawlhom x'għandhom jagħmlu, ma sabiex nurruhom x'inhi l-opinjoni tagħna, x'inhi l-viżjoni tagħna tal-mod kif nistaw naraw l-affarijiet mill perspettiva tal-pazjent li ma tip ta' riċerka naħsbu li hemm bżonn. Però dan huwa eżempju biss hemm ħafna xi nagħmlu anke f'dawn l-oqsma li semmejt. Thank you. The next one is Antonia Parvanova. L-Onorevoli Parvanova. Grazzi, Sor Dalli. Hawnhekk qed qudiemek. Qudiemek. Inti um, tkellimt fuq impenn li tiżviluppa ponti illi jiġġieldu il-falsifikar tal-medicini. Kenna dibattitu mqanqala hawnhekk din il-Kamra dwar id-direttiva fuq medicina falsifikata u naħsbu li din id-direttiva tkopri 100% biss tal-affarijiet li tiseħħu eh, fil-farmaċiji. ċin l-intenzjoni tijak? Inti ħat kompli tiġet li falsifikar, specialment għal dak xaqsam l-internet? u anka l-kummerċ parallel. Kif ġa għet fil-risposti bil-miktub għal-mistoqsijiet ta'kom, naħseb illi li falsifikar huwa sfida u għateddida għal-konsumatur, u jiexħaġa perikoluza għal-konsumatur, u naħseb illi huwa periklu kbir għall-imbuttatura innovattiva illi għanna fl-Europa. Is-soltu mhux diffiċli tieħu passi għal dak li għandu xjaqsam eh, il-farmaċiji u l-spizzeriji, eċetera, eċetera, lix eh, il-level fiżiku jista' jiġi kontrollat b'mod kemm xejn aktar faċli. Fid-dikjerazzjoni bil-miktub ukoll qatt illi ħanamel Da kollu possibli sabiex nizgura il l-istess kontrolli li applikaw għal dak nandu xaqsam eh, dinja barra l-internet japplikaw ukoll għall internet nifisa li xnafu illi ħafna falsifikar et joriġina mill-internet u minn sit elettroniċi. Illum eh, tista' tagħmel sit elettroniku bi ftit flus u minn dan is-sit jista' joħroġ minn kollox u għal daqstant naħseb li huwa importanti li nagħmlu dan. Mhuwiex faċli naf, mhuwiex faċli minn perspettivi differenti, mhux l-inqas il-kwistjoni taċ-ċensura fejn nibdew nitlu fuq kwistjonijiet ta' eh, sottomissjoni ta' informazzjoni fuq l-internet, però ħan mal- kollegi tiegħi fil-kulleġġ sabiex nindirizzaw il-kwistjoni tal-falsifikar fuq l-internet. Ħafna minn eh, din it-tip ta' eh, attività marbuta ma' kriminalità organizzata. Inti ħadd tikkomunika wkoll mal-kollegi tiegħek fuq ġustizzja affarijiet interni hemm ukoll affarijiet oħra li qed ikunu ta' periklu għalina pa' servizzi mediċi elettroniċi, konsultazzjonijiet elettroniċi. Fuq din eh, il-kwistjoni inti wkoll għandek pjanijiet, naħseb eħe. Naħseb u importanti ħafna illi naħdmu kemm jista' jkun sabiex niġġieldu kemm il-kriminalità organizzata u anke dawn il-konċetti li natu pariri mediċi permezz ta' l-internet. Jien naħseb li dinja kwistjoni fejn erit naħdem mill-qrib mal-kollegi tiegħi fil-kulleġġ. Istifragi għidan Judith Merkis. L-Onorevoli Merkis sa. Sur Dalli, għedawnek hawnhekk fuq xelluk. L-Ewropa edha tiffaċċja popolazzjoni dejjem edha eh, tixjieħ u qed twassal għal problemi. Però dil-bidla demografika mhix riflessa fil-politika tas-saħħa Ewropea Int kif se tetratta l-problema? Din hija priorità għalik din hija xaġġa ta' kompetenza Ewropea u kompetenza nazzjonali. Kif se tiżgura l-istess livell ta' saħħa u trattament fl-Ewropa? U kif ħat iżgura li dil-popolazzjoni eh, dejjem qiegħda tikber fleta tgawdi mill-istess tip ta' mobilità? tista' wkoll forsi tiddedika sekonda għat-trasport tal-annimali u kemm iqattaw ħin l-annimali eh, fit-trasport qabel jintbad qabel li morru għal-qatla. Hija l-kwistjoni tal-popolazzjoni eh, qdem qiegħda dejjem aktar tixri hija priorità. Jinaqbel miegħek illi dan mhuwiex rifless b'mod ġust fil-politika illi għandna fil-preżent. U jiena naħseb illi din hija priorità għana naħdmu bisħieħ fuqha mhijiex biss kwistjoni ta' trattament, trattament tal-popolazzjoni dejjem qiegħda tikber feta' jew wkoll kwistjoni tat-tip ta' ħajja stil ta' ħajja il- Ridu l-impressjoni illi ehm, propju pressjoni anzjani mu miex pis. Il-kwestjonijiet huma aktar wiesa mill-li sempliciment tajt hemm bżonn ikun hemm medicina eċetera. Hemm mediċina, per esempio, fuq kwistjonijiet bħal Alzheimer's, demenzja u kwistjonijiet oħrajn dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati, però irridu niżguraw illi individwi jistaw igawdu ħajja e, sana għal żmien itwal. Din hija kwistjoni irridu nindirizzaw. Fuq politika nazzjonali Ewropea naħseb hemm bżonn nevalwaw is-sitwazzjoni f'aktar dettallu li dun irriflettu U kolla se jiddependi wkoll fuq it-tip ta' soluzzjonijiet li se jkollna. Il-miżuri u l-inizjattivi partikolari li ħaj jittieħdu u se jkunu nazzjonali jew Ewropej. Dan ukoll huwa marbut mal-mobilità għaliex għal darba oħra il-kura tal-anzjani hija kwistjoni importanti ħafna. Kont il nitratta dil kwistjoni għal sena u nofs, kważi sentej f'Malta, miex kwistjoni faċli, ansija kwistjoni illi eh, għandha uh, bżon soluzzjoni urġenti. Fuq it-trasport, kittini minuta, fuq it-trasport tal-annimali, ħankun ukoll qegħdin nevalwaw din id-direttiva ma danna kollu ejja l-ewwel niżguraw illi dak kollu li għandna llum qed jiġi nforzat kif suppost, bat nevalwaw is-sitwazzjoni fuq dan l infurzari immanja li ċari ta' fejri iridu naslu fuq is-saħħa tal-annimali u ma naħsibx li għandu jkun hemm problemi mal-Parlament fuq dal kwistjonijiet. M'għandux ikun hemm problemi li x'naħseb li s-saħħa tal-annimali hija xi ħaġa eh, għal qalbna wkoll. Grazzi ħafna għax din hija kwistjoni li għal qalbna ħafna wkoll u naħseb li nistaw naħdmu fl-imkien mela le sempliċiment idu naħdmu fuq din il-ħaġa malajr kemm jista' jkun u għalhekk nittama li tkun tista' tina xi ħaġa iktar iffokata fuq iż-żewġ punti u anke trasport tal-annimali. Ħantik daqsxejn ċans għax ma kellek ċans twieġeb tajjeb. Fuq din ħaġa ġindik daqsxejn minn ħin tiegħi, il-kwistjoni tal-popolazzjoni li qiegħda taxxi hija ħaġa Ewropea. U inti kif ħadd fehma dil ħaġa il-Kunsill? ħan naħdmu fuq trasport tal-annimali, mala jekk hemm jista' jkun bl-iktar pass maġġel possibbli f'dawn is-sijat li jinna hawnhekk. Rajna u smajt b'ħafna priorità jiet illi għandu kulħadd. Issa aħna rridu nipprioritizzaw nipprioritizzaw il- eh, l-azzjonijiet tagħna, però eħe l-benesseri tagħna l-animali huwa importanti għalina u għalhekk ħanaħdmu fuq ukoll meċ il hija responsabilta Ewropeja et illi ridu naħsbu u nirriflettu fuq din fuq l-inizjattivi li ħanieħdu. Mbagħad nirdu niddeċidu fejn taqa' il-kompetenza. Sewa ħafna l-aħħar kellim. Raġel Richard Sieber. Ma naħsibx l-għalina l-aħħar persuna li ħan itkellem, naħseb ta' qabel tal-axħar fil-fat. Mela, kien hemm ħafna mistoqsijiet differenti. Issa jiena nixtieq instaqsik fuq il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mod partikolari l-Kumitat tal-Ambjent kif ta' fil-Parlament Ewropew huwa l-unika parlament illi jittaħd bis-serjetà ma m'għandux id-dritt ta' inizjattiva għaxina mx għedha fit trattati il-Kommissjoni l-Antika użat biss seba' darbiet id-dritt tartirara volja kien hemm maġġoranza kwalifikata biex dan isiru dan kien ta' diżappunt ħadd tkun il-pożizzjoni tiegħek fil-kulleġġ ħad tiġi hawnhekk quddiemna meta tkun qed tipprepara leġiżlazzjoni ewlenija biex tiddiskuti magħna minn qabel jew inkella m'intix ħatuża dan id-dritt li tikkonsultana. Ġa kelli l-opportunità qabel biex najda din u ħanerġentennija li nemmina tassew illi l-intenzjoni tiegħi hi illi niġi hawnhekk eh, fl-iktar stadju bikri possibbli fit-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet sabiex l-input tiegħek l-input tagħkom ikun jittieħed in konsiderazzjoni. Nipreferi niddiskuti il-politika ma'kom milli nispiċċa niġġielet fuqha ma'kom. Ma rridx niġġielet fuq il-politika għaliex il-politika li rrid inressaq jiena ħaskun dik illi tkun tiġaġi diskussa u miflija bejnietna iġifiri kommissjoni u l-parlament. Ek nixtieq naħdem jena u li nistan wetkomu il-ħanati il-ħin kollu neċessarju sabiex ikolna dawn id-diskussjonijiet. Naf li il-komissarju ta' qabli u koll kienet tamela kienet ħaddis drawa li l-ewwel tiġi għall-Parlament, tirrikorri għal parlament qabel ma tagħmel xi aħbar ewlenija u naħseb li din hija ħaġa sajba fl-opinjoni tiegħi u kif għatilkom qabel jiena nikkonsidrakom ir-rappreżentanti tal-kostituenti tagħkom kwalunkwe aħbar illi għamlu aħna ħan d-dua l-konstituenti tagħkom għalhekk. Ovvjament jekk xaħti saqsikom xaħta dwarha eh, tkun tafu kif twieġbu. Kollegi dana kien wasalna fit-tmiem issa tal-mistoqsijiet Grazzi l kulħadd tal-li ipparteċipa u hawnhekk f'dan is smih il-Kumitati MV Imko u s-Surdalli wkoll tal-li weġibkom. Kienet eh, round kbira li għaddiet mill-protezzjoni tal-konsumaturi, fuq is-saħħa, fuq iċ-ċittadini l-konsumaturi u jidher li s-Surdalli għandu esperjenza ta' 20 sena fil-politika u għet jista jara anke mit-tweġibit tijaw. U frankajna ħafna ħina xkanna u koll tweġibit tweġibit preċizi u kanna ħafna u koll applaus minn naħa ta' sinjura eh, Rod Perret ġifiri dina ċertament juri li għaw ċertu eh, attitudni pozittiva għat-tweġibit. Issa l kollega mill-limko jixtieq indirizzak ukoll qabel ma naddu konklużjoni. Grazzi, jgħid is-Sur Harber jiena nixtieq nirringrazzjak Sur Dalli fisem il-Kumitat Imko talli inti eh, tajtna merħba għawneku nishtiq u koll illi nibdew di l-assoċjazzjoni miegħek nixtieq nirringrazzja l-membri tal-kumitat tiegħi li saqsew il mistoqsijiet u nixtieq nisħaq fuq dak il qal is-sur Dalli għat weġiba tal-mistoqsija tas-Sinjura Gebhardt. Aħna l-importanti għalina li intom inti ħatressa l-qoddim il-punti tal-konsumaturi. Kenna um, relazzjoni tajba ma' predeċessur tijak, il-Sinjura Kuneva fuq dan. Il-wol tal-konsumatur kien eh, kruċjali. Aħna l-kustodju tal-budget u koll għall-istrateġija tal-konsumatur u dana huwa issa fil-kontroll tijak. Għalek, naħseb li dan kelli għatinna kien utli ħafna u tajjeb li kena dil idea ċara u inti serraħsilna moħna fuq l-użu fi klimek fuq fuq eh, eh, ir-rwol tijak bħala gwardjan għall-interessi tal-konsumaturi. Għalek, grazzi ta' dan. Thank you, Malcolm Harbour and Mr. Dalli. Grazzi, Sur Harbour. Sur Dalli issa tista taddi il-kommenti tijak ta' konklużjoni. President, jina nishti l-għanet nir-ingrazzjakom kolla għal dak li għalija kien skambju interessanti ħafna ta' opinjonijiet fuq ħafna punti. Tġa issa jisniħat ideja ta' loqsma illi huma għal-qalb il-parlament u kif nistaw niprioritizzaw daw loqsma jina nemmen illi ħakunu għadin naħdmu fl-imkien il-qoddim u nishtiq nenfasizza il-kelma fl-imkien għalix mish kwestjoni ta' xaħat jista' jagħmilha waħdu li wieħed imexxi l-Ewropa mhix faċli, jiġifieri fil-sitwazzjonijiet komplessi li niltaqgħu maħda f'dan l-oqsma. Eh, l-għajnuna ta' kulħadd hija importanti, anki f'dan il-firxa kollha l-ispettru kollha dil-qawsa l idejat li jew fil-Parlament ukoll hija ħaġa sabiħa ħafna u tagħti iktar valur għal kwalunkwe ħaġa li nistgħu nagħmlu fil-futur. Għalhekk eh, nimxu flimkien lejn il-futur. Issa ovvjament jiena niddependi mid-deċiżjoni li ħat iħdu intom. Jiena eċċitat ħafna fuq din il-ħaġa ġifiri u l-opportunità li għandi nixtieq li ikolli l-opportunità biex tassew naħdem eh, biex impoġġi il-pazjenti l-ewwel u konsumaturi l-ewwel fil-politika tagħna. Thank you, Mr. Dalli. The hearing is finished. And... Grazzi Sur Dalli, smiħġi ġurnat issa. Il-koordinaturi il-taqaw fl-erba u nofs fi ġetni.